Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Signori, Eżis kollegi, Nikke joġobkom, Sibo postkom, Poggio Bel Eda, fil-sġijiet ta' din is-sala. Nixtieq niftaħ ismih l-lejla. Għanna il-kandidat għal-kummissarju nominat għal-Viċi President tal-Kummissjoni u Rappresentantoli tal-Affarijiet Barranin u Sigurtà, signora Mogherini, merħba għal dan ismiħ, grazzi tal leġejt ġejt il-lejla għal dan ismiħ u nħarsu l-qoddim għal diskussjoni fl-imkien miegħek. Ovvjament, rajnik, eh, hawnhekk uh, fil-Kumitat Afet bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin f'pajjiżek. Skont ir-regoli ta' proċedura, il-Parlament jevalwa l-kandidat skont il-kompetenzi ġenerali, l-impenn Ewropew u l-indipendenza personali tiegħu. Jevalwa wkoll arfin tal-portafoll prospettiv tal-Kummissarju nominat u l-ħiliet ta' komunikazzjoni. Riċivejtu bitra elettronika u anki il-CV direttament u anki il-tweġibiet bil-miktub li tresqu anki il-dokumenti li tħejju parzjalment minn għafet. Nfakkarkom l istrattura għallum hija simili għal dak li kenna mill-komissarju nominati oħrajn il-Viċi President tal-Kummissjoni nominat għandha diskors taftuħ ta' mhux iktar minn 15 minuta, mbagħad ikollha 5 minuti sa 10 minuti diskors tal-luq lejn l-aħħar ta' smih wara l-introduzzjoni mbagħad ikonna round għal mistoqsijiet mill-membri mbagħad l-ewwel ikun hemm l-ewwel rappreżentanti politiċi tal-gruppi politiċi u il-kumitati sede inta u deve il-presidenti tagħhom resqu mistoqsijiet 11 membru ikollhom mistoqsija ta' minuta kull wieħed tweġiba ta' minuta mbagħad nofs minuta minuta tweġiba. Il-membri kollha mistoqsijin jistaqsu mistoqsijiet fuq affarijiet in ġenerali għandek mistoqsija ta' minuta u żewġ minuti ta' tweġiba. Id-diskors il-ħin l kelma ġi organizzat minn gruppi politiċi u nixtieq ngħid li kulħadd għandu jirrispetta l-ħin allokat għalih. Inkella ikonna diffikultajiet fl-aġenda. L-affarijiet imxew ħarir minn kummissarju Han fi smih tiegħu imma tistgħu taraw tisimgħu mill-vuċi tiegħi li jekk ma rnexxilix naqtalkom il-mikrofonu naqtalkom klimkom bil-bleħni naqtalkom il-mikrofonu minnu fiħ jekk tiskorru il-ħin. Ġifiri minħabba l-vuċi tijaj ma nistax najjat u jekk tifmuni sow jiena naqtalkom il-mikrofonu jekk tiskorrilkom il-ħin. Tajdu lix li rritnamel l laħar mistoqsija jew l laħar sentenza tkun l laħar sentenza u nieqaf ħesrem naqtalkom il-mikrofonu. Naħseb li bek nistaw nimxu moċira. Wara dibattitu, il-kummissarju nominat ikolla ħin ta' 5 minuti 10 minuti biex tagħmel il-konklużjonijiet tagħha u mbagħad jiena nikkonkludi l laqgħa Signora Mogherini, aħna għanna stennijiet kbar fil-konfront tijak u fil-konfront tal-mandat tijak. Għanna l-izvilupp ta' l-EAS, il-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna, dan xogħol ta' dan l-aħħar ħames snin u jiena nħoss li huwa perjodu ta' prova, isu test, isu politika ta' tlet livelli fejn noħolqu sinerġiji bejn ir-responsabiltajiet varji il-rappresentant li huwa l-istess persuna l-Viċi President tal-Kommissjoni mmexxi wkoll cluster grupp ta' kummissarji kompetenti għal politika barranija. Jiġifieri din il-persuna jkollha l-possibilità bħala Viċi President tal-Kommissjoni bħala rappresentant li u għandha l-possibilità wkoll li tisfrutta bisħiħ il servizzo Ewropew Tazzjoni Esterna e li EAS li kellu bosta rappresentanzi 140 fil-fat rappresentanzi fil-pajizi differenti, ġifiri kellu vizibilta mux ħażin. Min ikun fitmun ta' din il-pozizjoni għandu l-possibilta li xamar kmim li jaħdem ħafna anki mal-Konsil mal tal-Affarijiet Barranin. Issa mżon ta' rwol mexxej biex bekk fuq din il-bażi li wittejna nkunu nistgħu wittu triq għal Ewropa bvuċu waħda li tista' tħares id-drittijiet taċ-ċittadini tagħna f'dinja li kull madmura tisir dejjem dejjem aktar diffiċli b'ħafna problemi u aħna rridu nħarsu l-problemi anke tal-viċinat tagħna. Għalhekk jiena naħseb illi f'dan il-mument importanti nibtama li tista' taqdi r-rwol tiegħek bil-mandat tiegħek u nfakrek li hemm numru ta' suġġetti, numru ta' kompetenzi li rridu jiġu implementati ġalla darba jiġu maqbula mill-Parlament anke fir rigward il-politika barranija. Il-politika barranija hija kompetenza tal-eżekuttiv dejjem hekk kien iżda l-Parlament huwa għandu dritt ta' demokrazija, konsultazzjoni li jifli rendi konta mil il-Kummissjoni anke skont trattat internazzjonali li ġew firmati u nfakkar ukoll setat budgetari u għalhekk għandu jkun hemm sinerġija bejn iż-żewġ entitajiet jiena ottimist fuq dak li tkellimna diġa' binna fuq ħafna affarijiet u naħseb li jista' jkun riżultat pożittiv ħafna fix-xogħol tagħna flimkien. Għalhekk jiena kuntent li għandna dan id-dibattitu llum. Inti taf li għalina huwa importanti ħafna illi biex insawru l-impjegati tal-DEAS e fej kunem hemm terz minn kull istituzzjoni ma jkunx mhux possibbli li l-impjegati ta' din l-entità jiġu mid-diplomazija nazzjonali biss Mbagħad l-impjegati li ma jkollhomx kariga importanti jaslu mill-istituzzjonijiet. Dan mhux ħanaċċettaw minn naħa tagħna. U għalek fil-Parlament Ewropew għanna rappresentant mill-kulleġġ tal-IEES biex bekk nkunu nistgħu nagħtu għamla tajba x-xogħol tagħna bl-iktar mod ġust possibbli. Issa Sinjura Federica Mogherini jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Grazzi President. Ħanitkellem bl-Ingliż. Niskuża ruħi mal-ħbib tiegħi li jitkellmu bil-Franċiż għax il-Franċiż jieħu ħafna żmien biex rrend il-messaġġ tiegħi l-affarijiet huma aktar sempliċi għalija ġala darba 15-il minuta li nitkellem bl-Ingliż. Id-dinja għaddejja minn diffikultà kbira u għalhekk jien <laughs> nipprova nagħmel messaġġ konċis billi u bl-Ingliż għax bit-Taljan diffiċli ħafna. Kifet President għaddejjin minn żminijiet diffiċli ħafna. Diffiċli ħafna ħarsu lejn 3600 vittma f'Ukrajina bl-istess numru approssimament ta' nies li mietu minħabba Ebola jekk tħarsu lejn nofsinhar lejn il um, xlok f'Lampedusa fej kont melux u anke li kwistjonijiet globali li jidru jisom il-bot xorta wahdi jaffetwaw il-ħajja tal-ċittadini tagħna anke il-futur tagħna. Naħseb li hemm ħafna tweġibiet li rridu nagħtu u li huma tweġibiet li qed jistaqsu minna ċ-ċittadini tagħna f'dawn iż-żminijiet diffiċli, f'dawn is-sitwazzjonijiet imwera l-Unjoni Ewropea x'tagħmel, fejn tinsab, x'in il-pożizzjoni tagħha, kif niżguraw li naqdu r-rwol tagħna f'dawn iż-żminijiet diffiċli għanna l-odot tana, jkolli najt li wara trattat ta' Lisbona l-odot edinem, għanna servizz estern fisseħ, issa rridu nqattaw l-ħames snin li jmiss biex insawru l-politika komuni tagħna, l-viżjoni komuni tagħna, l-istrateġija komuni tagħna. U dan huwa rwol ewlieni tiegħi l-ħames snin li ġejjin. Ninsawwar politika barranija komuni reali. Tidher forsi bħala xi ħaġa nġenwa għal uħut minnkom ma nafx, imma hemm min jgħid li l-istati membri dejjem ser ikollhom eh, politika ta' azzjoni esterna, hemm min jgħid memżon id-29 waħda. Jien naqbel ma' dan, imma fl-istess ħin il-koll hawn ġew u barra minn hawnhekk jafu li m'hemm l-ebda mod kif nistgħu nindirizzaw dawn iż-żminijiet diffiċli din id-dinja tan diffiċli jekk ma niġbdux ħabel wieħed flimkien u nerfaw ir-responsabilità bid-mirijiet tagħna flimkien. Irridu naħsbu fil-kbir u naħsmu l-affarijiet flimkien. Nirridu viżjoni komuni għal ġestjoni wara l-kriżi, rridu nħarsu stamp aktar ġenerali fuq medda twila ta' żmien fuq il-livell globali. U rridu nirrealizzaw li dan huwa fl-interess tagħna stess. Memx priorità interna waħda tal-Unjoni Ewropea biss li mhix marbuta ma' dimensjoni esterna. U hemm affarijiet li llum ma jistgħux isiru minn ebda mill-Istati membri għar rashom u għalhekk naħseb li huwa fl-interess tagħna illi namlu dak li semma l-President Juncker fil-diskors tiegħu fl-Ulju fil-Parlament li namlu użu sħiħ tal-potenzjal Ewropew fuq livell estern. Allura x'neħtieġu skonti biex dan lan niksbuh? Tlet affarijiet L-ewwel nett. Naħseb li għandna bżonn appartenenza fejn il-koll kemm aħna l-istati membri kollha rridu nibnu viżjoni komuni fl-imkien mill nett. Ikun tartwis li ninġabru wara mejda biex naqblu fuq test, tartwis li nirreaġixxu għal kriżi li diġà tkun fisseħ, neħtieġu naqsmu viżjoni mill nett. U għalhekk ħanibda il-mandat tiegħi fl-ewwel xhur billi namel zjara fi 28 bliet kapitali. Nibda mill-presidenza li miss il-Latvija, niltaqa mhux biss mal-livell tal-gvern u l-ministri tal affari barranin fil-gvern imma anke l-Parlament, il-membri tal-Parlament Ewropew jekk ikunu disponibbli imma l ngos l soċjetà ċivili l esperti l akkademja il-komunità tal-affarijiet barranin f'kull stat membru biex bekk ikonna viżjoni komuni u l-prioritajiet komuni għal politika estera Ewropea biex nibdew nibnuha. Għandna ħames snin flimkien f'din il-milja. It-tieni rridu naħdmu flimkien. Nkun kontenta li jekk fi żmien ħames snin oħra ma jkunx hemm iktar viżjoni ta' aħna huma meta l-istituzzjonijiet jirreferu għal xulxin, imma jkun hemm aħna l-Unjoni Ewropea għal-Komissjoni, għal-IAS, il-Konsill, il-Parlament Ewropew nixtieq li naħdmu fuq kif nistgħu nortu flimkien l-istituzzjonijiet. Naf li ħajkolli responsabilità importanti fuq dan għax għandi responsabiltajiet differenti. Tistgħu diskutu li huma u kemm huma ma naf li jrid isir ħafna, jista' jsir ħafna u rrid nara kif ħansib tarf in kwistjoni ta' kif nistgħu jkollna strutturi barranin flimkien. Jiena ċara fuq dan ma nistax nitlob l-istrutturi jaħdmu flimkien jekk jien ma naħdimx magħhom jien stess. U għalhekk iddeċidejt u ħabbart mill-bidu net tal-nomina tiegħi li jiena flimkien mal-kabinet tiegħi ħamur f'Barlemon Da ma jfissirx li ħanitlaq mill-EEAS, jfisser li ser naħdem biex bekk il servizzu Ewropew ta' Azzjoni Esterna jkun iċ-ċentru ta' kull azzjoni esterna tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha, kif suppost ikun. Dan ifisser ukoll li mmur għal laqat tal-kulleġġ, il-kap tal-kabinet imur għax-xogħol ta' tħejjija u ikonna naqsmu xogħolna. It-tielet, irridu koordinament fuq l-azzjonijiet kollha u l-politiki kollha li għandhom impatt estern bir l-Kummissarji ta' Relazzjonijiet Esterni manke moħrajn, għax mimx portafol wieħed biss li potenzjalment m'għandux impatt ta' xejn fuq l-azzjonijiet politiċi tagħna u barranin u nsemmi l-enerġija, l-kommerċ, l-immigrazzjoni, l-klima u l-ambjent u l-oħrajn kollha. Binna mal-President elett Juncker illi ser nikkoordina u nippreżidi grupp li ser taqa' kull xar f'għamlijiet differenti skont l-aġenda u fl-ewwel laqgħa ta' dan il-grupp dan ser iseħħ fl-ewwel ġimgħa meta nibdew il-mandat tagħna fil-bidu ta' Novembru. Anke minħabba bżon ta' iktar koordinazzjoni effiċjenti rridu l-politiki esterni tagħna li ħarsu lejn l-sfidi u lejn sigurtà. Nqisu pereżempju li għandna bżonn koordinament meta nqisu dan l-affarijiet. Ejja naħsbu dwar it-terrorizmu, il-flussi meta migratorji, sigurtà, difiża. Rridu naħdmu b'għamliet differenti skont l-aġenda, skont il-kontenut. Ġala darba semmejt il-politika Ewropea ta' sigurtà u difiża nixtieq inserraħ fuq l-esperjenza żgħira ftit imma xorta qedem bħala eh, fuq livell nazzjonali u anki fuq il-livell ta' NATO jiena nserraħ fuq il-kooperazzjoni ta' sigurtà u ta' diviża xija waħda mill-erba prioritajiet tal-aġenda strateġika li l-Kunsill adotta f'Ġunju anke skont l-artiklu 21 ta' trattati li jkun hemm iżama ta' paċi, nevitar ta' konflitti u nsaħħu s-sigurtà nazzjonali. Dan ikun il- tmun li l-linja li ħanħares li nikseb u jiena nemmen li din hija waħda mir responsabilità tiegħi wkoll bħala kap tal-Aġenzija Ewropea Difiża imma jiena ħanamel ir-rwol kollu tiegħi anki għal xogħol tal-Kumitat tas Studi Ewropej, nkun president tal laqat informali u formali u anki nkun fiżjarat żjarat ta' missjonijiet militari u ċivili. Naf li nista' nserra fuq il-Parlament Ewropew u fuq dan il komitat ma partikolari biex inkompli nibne fuq l-esperjenza tiegħu, fuq il vizjonijiet tiegħu biex dan ix-xogħol nagħmlu. Naf li hija sfidja u xogħol mhux faċli nafu dan. Iżda naħseb illi jiena nista' nserra fuq relazzjoni speċjali li nista' nibni magħkom, mhux biss għaliex jien irrid nara li nirrispetta l-obligi tiegħi forma mhux biss formalment għaliex huwa ta' interess politiku tiegħi imma anke interess ta' politiku tagħkom li nibdew sħubija u naħdmu flimkien dan ħames snin li ġejjin. Jekk jirnexxinna nagħmlu dan kollu, naħseb li jirnexxinna wkoll neżerċitaw il-responsabiltajiet tagħna kif qed qabel. U dan għalija jfisser u dan huwa suġġeriment għalikom li l-ewwel net nieħdu ħsieb Ir-roqa tagħna tad-dinja li iktar waħda komplikata bħalissa mhux biss il-politika ta' viċinat imma anke viċinat estis il-ġirien tal-ġirien tagħna. Nibdew bil-Balkani u t-Turkija. Nemmen illi l-politika ta' tkabbir hija l-aqwa garanzija, jekk mhux l-unika garanzija l-trasformazzjoni rigu ta' demokrazija u żvilupp ekonomiku. Il-vant imbagħad naħseb illi għandna bżonn iktar attenzjoni tal-Unjoni Ewropea f'forum differenti għall-Levant. Nibdow bil-post sħiħ għall-Ukrajina fir rigward is-sigurtà, riformi istituzzjonali, il-proċess politiku, sfidi ekonomiċi u l-enerġija. Konna bżon appoċ l-Moldova u l-Ġorġa fil-xur li ġejjin, irridu naħdmu ma l-Armenja, Azerbajġan u Belarusja fit l qoddim Irridu naffaċċaw u koll il- ġar tal-vantana, il-Russja, termini medji biex bekk ikon implementazzjoni sħiħa tal-ftehim ta' Minsk, sħiħ f'kull punt nappoġġaw il-sforzi ta' Poroshenko biex ikun hemm paċi f'dan fil-vant tal-Ukrajina. Jiena kont flimkien ma' eh, l-imsieħba Russi tagħna fl-istess kamra, forsi mhumiex imsieħba kif qed inqosuhom issa bħalissa ma huwa pajjiż strateġiku fid-dinja huwa ġar tagħna kemm għall-Ukrajina kif ukoll għalina. U għalhekk irridu nivvalutaw mill-ġdid flimkien ir-relazzjonijiet tagħna mar-Russja fil-ħames snin li ġejjin. Et illi għanna bżon natu aktar attenzjoni l-vant, imma fl-istess ħin najt iktar għanna bżon attenzjoni ikbar fir rigward il-nofsenar. Fil-vant nofsani, mod partikolari l-Unjoni Ewropea kellet kena rwol Ewropew, rwol effettiv u rridu kollha rwol effettiv. Imma fl-istess ħin irridu niżviluppaw qafas komuni aktar u aktar għal azzjoni komuni biex nwaqfu l-ISIL u l-azzjoni tiegħu li mustat mhux Iżlam iżda teddida globali għalina l-koll ukoll. Irridu naqogħdu b'sebajnejn koll għal-Libja li wis probabbli jkunu huma li jmiss bħala problema u hemmhekk minn ir-rwol Ewropew huwa kbir flimkien maġnus maquda u l-pajjiżi ġirien. Imma rridu nqogħdu b'sebajnejn ukoll għal ġrajiet ta' suċċess biex ma, ma nraġawx il-suċess u najdu li ma jkunux iktar suċess. tunizija per eżempju, manke l-Marok, irridu naħdmu f'nofsenar u anke ġirin ta' nofsenar tal-ġarin tagħna ta' nofsenar fl-Afrika. Mhux biss eh, biex jirċivu lajnuna ma biex ikunu msieħba tagħna. U bħala Taljana nixtieq insemmu wkoll li rridu attenti għal eh, tramuntana tramuntana mbiet, per eżempju l-Artiku, fejn l-affarijiet palissa huma kalmi imma ma jfissirx li jibqgħu hekk fis-snin li ġejjin. Qed li rridu qogħdu b'sebgħinejn għal vant u nofsenaru u din mhix kontradizzjoni għalija. Il-kriżijiet ma jqogħdux jistennew li jkun hemm il-mument ta' bidla, jqogħdu jistennewna mbagħad naġixxu, le, rridu nagħmlu kollox u kollox daqqa u rridu rridu nagħmlu dan flimkien. Inkella x-xogħol tagħna ikun effettiv. Naf li hija ta' sfida u kol majmur jmur qed isir iktar ta' sfida wasalt li tmiem id-diskors tiegħi imma f'din is-sitwazzjoni diffiċli tiegħi f'din id-dinja diffiċli li qed ngħixu fiha naħseb li nistgħu nserħu fuq imsieħba anin importanti mhux biss li huma ħbieb imma li nistgħu naħdmu magħhom mod affidabla ħafna. Per eżempju, l-sħubija transatlantika nħoss li iktar minn qatt qabel strateġika. Anke għal sigurtà nest naħdem ma' Jens Stoltenberg, il-Segretarju Ġenerali ta' NATO, ħabib tiegħi mill-qrib, nirridu naħdmu flimkien. Ekonomikament importanti naf li diskutejtu ma' Cecilia għal TTIP u naħseb li ħanerġaw nitkellmu fuq dan matul il-mistoqsijiet, imma il-kummerċ mhix biss Eh, strument ekonomiku ma wieħed strateġiku wkoll u anke fuq sfidi globali. Sem ħansemmi wkoll l-Amerika Latina bħala msieħba ewlenin tagħna. Mhux biss l-imsieħba strateġiċi hemm tnejn minnhom, iżda l-Korobow u l-Amerika Latina kollha kemm bħala imsieħba strateġiċi u li ju selak il-summit ġunju hija opportunità ta' deb biex ikonna subija minn ġdid hemmhekk. Hemm potenzjal kbir f'termini politiċi u ekonomiċi li ma nix għan bħala ovvi u rridu investiment politiku hemmhekk bħal Unjoni Ewropea. Fuq il-reġjonalizmu naħseb li dan huwa valur fl-Amerika Latina imma sandur għall azja fejn bżonn naħdmu it-fit mal-imsieħba tagħna Ċina, l-Indja, l-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, iżda neħtieġu naħdmu wkoll fuq raggruppamenti reġjonali biex naħdmu fl-imkien u anke ma' pajjiżi li mhux neċessarjament inqisuhom bħala msieħba ewlenin tagħna, imma li bil-mod il-mod l-investiment politiku tagħna bil-ftit jista' jwassal ħafna. Apparti minn hekk naħseb li rridu naħdmu fl-imkien ma' organizzazzjonijiet oħrajn, reġjonali u globali. Nibdew mill-ġnus maquda, bla dubjus, nsemmi wkoll in-NATO, anke dawk ta' livell reġjonali, usc il-Kunsil tal-Ewropa, l legarbija l-UFM, l-Unjoni Afrikana. Għanna xogħol komuni għanna aġenda komuni fuq tibdil fil-klima din hija parti mill-politika barranija tagħna u titkun iktar u iktar kull ma Fuq drittijiet tal-bniedem fejn naħseb li bħala Ewropej għandna responsabilità partikolari biex ikon aġenda koerenti, inkluż il-politik interni tagħna. Permetu li nsemmi tliet setturi ewlenin li nistgħu nafsu fuqhom l-libertà tal-mezzi ta' xandir, n-nisa u l-libertà ta' religjon. U l-axħar, iżda mux l-inqas nalaq fuq dan il-punt l-agenda l-izvilup tal-ġnus maquda wara l-2015. Les naħdem mal-ministri fuq dan, naħseb li bħala l-Unjoni Ewropea jista' jkollna rwol ikbar billi nsawru aġenda li tkun valida mhux biss fuq l-iżviluppi tipiċi imma anke fuq l-ambjent, is-sostenibilità u aġenda li tkun valida fl-istess ħin għal azzjoni esterna u interna. Grazzi ħafna nħares il qudiem għal-mistoqsijiet tagħkom. Das Wort, danke, herzlichen Dank für die Darlegung. Grazie Nishtiq nirringrazzjak għad-diskors tijak. Christian Preda, PPE. Merci. Grazie ħafna, Sir President, Signora Kommissarju nominat il-Parlament Ewropew saqa ħafna fuq il-ħolqien ta' Servizz Ewropew l-azzjoni esterna. Aħna l-pariri tagħna mhux dejjem tqisu, kultant iva kultant le u għallek ir-riżultati miksuba huma nofs u nofs, inti kif biħsibek taħdem tkompli tagħmel xogħol istituzzjonali, kif se taħdem mal-Parlament u b'mod partikolari. Inti biħsibek tirrispetta eh, l-impen tiegħek għal dal-ħames snin, ir-rappreżentant u li personali taf kemmu eh, x'inhu ma' sensibilitajiet tal-Parlament u meta taħseb li tkun tista' tina l-istrateġija Ewropea għall-Sigurta li meta eh, li ħna staqsejnik dwarra fil-kwestjonarju li batnilek. Merci. Grazzi. L-ewwel net jiena se nibda naħdem fuq il-review tas-servizz hemm ċerti affarijiet li diġà eh, ikunu implementati mill-affarijiet li diġa kellimtkom fuqkom. Jena irrit nieħu issa ftit aktar ħin biex naraw xinu għaddej tajjeb u xinu mux għaddej tajjeb imma dana minn ġewwa jena rajt ħafna dossiers imma naħseb illi il-prattika se tkun utli biex naraw eżattament li ma strumenti, li ma mekanizmi jridu jimbidlu, li ma affarijiet rridu jimbidlu mill-iħsal weċ, li ma affarijiet li huma fil-review li huma implementati imma da kollu irrit narraħ jien. Jiena naħseb illi se kolli naħdem fuq taħlita aħjar ta' nazzjonalitajiet u tal-ugwaljanza bejn is-sessi anki eh, fiħdan il servet anki il-mod kif huma rappreżentati n-nazzjonalitajiet, persuni li huma diplomatiċi nazzjonali u uffiċjali tal-Unjoni Ewropea anki f'dik li hija età irridu nisemplifikaw il-katina tal-atteħid ta' deċiżjonijiet u anki rappresentanti speċjali. Nitkellem iktar dwar dan aktar il-qoddim fuq l-istrateġija ta' sigurta' jina dana semmejtu meta bat t tiegħi bil-miktub għal kwestjonarju naħseb illi se jkun utli illi nużaw il-konsil ta' ġunju li ġej biex noħorġu eh, l il-deċizjoniet li ħal konsil un-bat minnem nibdew proċess ta' riflessjoni pubbliku mhux biss istituzzjonali tista' tkun strategija jew inkella white paper, imma xi ħaġa li se tippermettilna nirriflettu fuq it-teddidiet illi jeżistu diġà. Nieqafaw. Nein, anderthalb Minuten. Anderthalb Minuten. Minuta u nofs. Tuġiba għal-mistoqsija. Sur Prejda, għandek eh, mistoqsija ta' segwitu? Madam la, la komissar. Iva, jena xtaqt nkun naf jekk din l-istrateġija il-ġdida ix se tinkludi re-evaluazzjoni ta' l-sħubijiet strateġiċi tagħna inti semmejt ir-Russja, qed nara li inti tixtieq is-sip espressjoni li tiddeskrivi kif xira relazzjoniet li għanna ma' Russja, ma' x'nistgħu ngħidu fuq is-ħubijiet strateġiċi l-oħrajn, il-kontenut, il-lista, eh, x'inti beħsibek tagħmel inti fil-prinċipju? Eh, l-effort se pa l-sforz mux illi eh, issib espressjoni tajba biex tiddeskrivi xi ħaġa ma l-issib l-imsieħba tajbin fuq l-iskeda ta' żmien mux ħaġa onesta li niprofa najdilkom li namel meta, naf li rridu insaxu l-istrategija tagħna li xid-dinja hija differenti ħafna minn eh, il-moment meta ħarġet l-aħħar strateġija u naħseb illi flimkien mal-Kummissjoni u ma' Parlament ma' dan il-Kumitat irridu naħdmu fuq dan. Anki fuq eh, eh, l-imsieħba strateġiċi mux biss il russja Ms. Mogherini, good evening. Richard Howitt, mela, emme minnet jajt li jem xistati membri tal-Unjoni Ewropea li ma jiexux politika barranija b'saħħitha. Inti għandek għan iġifri li l-Ewropa taqdi rwol ċentrali fil-politika globali. Pala l-Ministru l-Affarijiet Barranina l-Italja, inti kont membru tal-FAC, inti x'lezzjonijiet tista' tiġbed kif tista' tagħti tmexxija li bekk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ikunu iktar maqudin sabiex jiżwu dan lan. U jiena wkoll vera għax-xogħol tal- Eh, l-iksek rappresentant Oli, imma inti xbiħsibek tamil mod differenti mill baronessa Ashton u mbagħad hemm espert li jgħid li jekk inti tiltaqa' ma' ors, inti tista' tażel li eh, toqgħod ħdejn il-membri tal-grupp tiegħek u eh, tagħmel ħsejjes kemm jista' jkun sabiex tkun intimidanti jew inkella titkellem jew inkella timxi bil-mod kemm jista' jkun blura. Inti li ma tattika se tażel, Sinjura Margarini. Grazzi. I like this committee. <laughs> Dan il-kumitat vera jaġobni. Għalek eh, jena ħat l-impen li eh, nattendi ta' spiss. U nasib b'dan il-mod qed wijġib għattini mistoqsija tiegħek jiena se nkun iktar ta' spiss jiena se serraħ fuq eh, imsiħba speċjali mal-Parlament Ewropew bħala membru tal-Parlament jiena stess eh, veran hu hawnhekk il-Parlament ġifri mhux id-dmir tiegħi imma pjaċir u interess ukoll li nattendi hawnhekk eh, kemm mod formali, informali, kumitati, kumitati speċjali Ġifiri dik kienet it-tweġiba t-tini mistoqsija tijak, l-FAC. Pala Ministru, jena sibt situazzjoni vera frustranti meta diskutejna l-sija sħaħ jekk paragrafu numru 2 kellu bżon jiġi post-post jew jitpoġġa wara paragrafu 1-6 Aħna nafu ġu iva li l-frankużonijiet imma importanti għax din għal pozizjoni imma naħseb li l-ħin tal-ministri jista' jintuża b'mod itjeb jekk ħan nippjanaw b'mod iktar strateġiku anka f'dik l-għamla ħajkolna aħna network eccellenti li nistgħu nażaw potenzjal politiku enormi emmek. Jekk aħna nistaw nipjanaw il-metodi ta' ħidma, għalli bekk ma nix għalfejn biss insegu l-agenda, ma nistaw u koll najdu nitkelmu dwar x'nistgħu npoġġu fuq l-agenda fil-futur u koll nixtieq nagħmel dan mela fuq l-ors. Iva, mandiċ ħafna esperienza vizavi eh, <laughs> dan l-annimal, forsi xaħat mit-tramuntana tal-Europa. Tal għandu iktar esperjenza minni imma jiena nishtiq najt li għanna bżon ta' taħlita bejn inkunu assertivi u id diplomazija Il-bilanċ u kol ħam isserraħ fuq il reazzjoni tal-ors. On your point about strategic Dwar mela il-sip strategiku, inix ringrazzja kattu ġibit Il-Ministra tal-Affarijiet Barranin dejjem se jpoġġu minn ta' qudiem iva l-affarijiet barranin imma jekk inti se tħeġġiġhom sabiex jaħsbu b'mod strateġiku ħalibek jista' jkollna politika barranija iktar effettiva. Kif sissa tagħmel hekk? Iva, mela aħna rridu noħorġu barra minn dan l-ħsieb ta' interessi nazzjonali kontra dawk Ewropej Iva, qed nitkellmu dwar valuri imma interessi wkoll u jekk aħna nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn nistgħu naqsmu bejnietna eh, flimkien fuq limma punti rridu naħdmu fuqhom flimkien għax huwa fl-interess tagħna li naħdmu flimkien u l-inkomod kif nisew niksbu l-affarijiet li huma l-interess għalina. Naħseb imbagħad ix-xogħol ħajsik iktar faċli, mhux se ngħid faċli imma iktar faċli Iva, forsi ħajkun hemm sitwazzjonijiet fejn dina mhux ħadkun possibbli, imma jekk naħdmu flimkien dawn hemm xi affarijiet li nistgħu niksbuhom flimkien u dan huwa fl-interess nazzjonali li naħdmu fl-interess Ewropew. Uh, Madam High Rep Designate. Sur Tanak, inti tkellimt dwar ISIS u Russa sartiba taħt il-President Putin pala l-ikbar teddit għas sigurta Ewropea. Xin xrol inti qed tantiċipa għal pajjiżi GCC, partikolarment Qatar u eh, Arabja Sawdita dwar l-infurzar ġifieri ta' dawn ir-rotot, ir-rotot xi kultant ikunu problema u ta' ċerta li Turkija ta' tieħu sforzi ġenwini sabiex ma tippermettix li l-ġihad eh, jabżu l-frontiera. U dwar it-tedida ta' ISIS, l-istess ma nistgħux ngħidu dwar it-tweġiba Russja ġifieri fejn qed naraw qasmiet kontinwi bejn l-istati membri. Yeah, jekk e, ikun hemm żieda fir-Rossja ġifieri jippruvaw joħol ukoll tal-art lejn il-Krimea permezz ta' mezzi militari, inti x'ħadd tipproponi lil kunsil pereżempju sospensjoni ta' aċċess għal Russja l Swift jew inkella sejħa lil istati membri li jipprovdu lil ukrainija l-mezzi meħtieġa sabiex jiddefendu ruhom. Grazzi. Thank you uh, for the questions. First, uh... Grazzi għal dawk il-mistoqsijiet. L-ewwel qabel kollox jiena naħseb li l-fatt li aħna Tnejna iġifiri din il-koalizzjoni isħubija sabiex nġildu kontra l-ISIS iva dan huwa fatt pozittiv. Rridu niftakru li l-affarijiet bdew hawnhekk fi Brussell jiena kont minis fos il-Misri tal-Affarijiet Barranin li firmajna li li tlabna fil-15 ta' li l Baronessa Ashton għall-Italja eh, dawna kien il-vakanzi sabiex eh, niskenmu dwar li naqsmu l-vizjoni u r razzjoni komuni u dak iż-żmien kont qed nitkellmu dwar Sirja u eh, tramontana tal-Irak u issa dana spiċċa xi ħaġa li eh, diskutejnija fil assemblea Ġenerali tal-Ġnus Mawda bi format li huwa enormi u naħseb li din apparti mit-tweġiba tiegħi għal mistoqsija tiegħek dwar li jkollna aspetti differenti fuq il-mejda ġifiri mhux biss l-aspett militari mal finanzi u l-messaġġ kulturali, l-messaġġi reliġjużi wkoll l-aspetti umanitari Dawna kollha jomlu parti minn strategija u l-fatt li l-pajjiżi l-prinċipali involuti eh, f'dawn l-attakki u ftejn kienem stampa mill-mara ġejja mill-Emirati li eh, kienet eh, fuq suq kienet il-bdota ta' aeroplan fil-ewwel ftitijiem ta' dawn l-attakki dan vera punt pozittif u il-pajjiżi tal-Golf ukoll jistgħu jifmu aħjar xinu għaddej fil-reġun. Dan huwa importanti, importanti għal differenti, setat differenti li jibdew jaħdmu fl-imkien u eh, u jaraw li jem l-interessi komuni kif ukoll it-teddidiet komuni. Turkija ma tantx għandi biżejjed ħimsa biex nellabora hawnhekk ma dak li rajna f'dawn l-aħħar ġimgħat iva huwa pjuttost inkredibbli. L-ammont tar-refuġġati li Turkija kienet qed tilqa diġà kien ammont kbir, l-ammont ta' refuġati kurdi li dawn l-aħħar ġimgħat ukoll li Turkija kien ehm, tilqa kien ammont rilevanti wkoll u aħna konxi wkoll li fl-aħħar mill-aħħar rwol li nistgħu naqdu hemmhekk li nippruvaw niffaċilitaw nejnu li jkun hemm dialogu bejn fost il- setat reġjonali m'għandix biżejjed ħin sabiex inwieġeb pal punt fuq ir-Russja. Herzlichen Dank. Supplementary, but only 20 second answer then. Ma, um... 20 sekonda. Il-grupp tiegħi kellu rezervi dwar inta li jes imma issa jirrikonoxxi li eh, dan is-servizz inħoloq u l-Baronessa Ashton nagħti l-kreditu li la rat li dana inħolo b tajjeb. U eh, dwar l-armi nukleari u il-taħdiriet eh, Belgrade Pristina. U inti kif tista' terċeta neutra li tagħmel budget Ewropew tipprovdi servizz li jagħti valur miżjut lil pajjiżi membri individwali u mhux l dupjar tal-isforzi tagħhom fuq livell nazzjonali tal-kor diplomatiku tagħhom nazzjonali. Jena najt li huwa impossibbli li nwieġeb fi żmien 20 sekonda imma se nwieġeb għal mistoqsijata għal bel. Jekk ir-Russja tażel li tieħu dan il-korritur eh, l-ewwel qabel kollox irridu nibqgħu ma' Iva huwa minnu li l-istati membri kellhom sensitivitajiet differenti ġifiri fuq kif eh, stajna nilqaw għal din il-krizi. Imma eh, għajna ma' u din, fossi bejn l-istati membri u ma' partijiet oħra ta' din dinja Dan huwa l-valur mizjut ġifiri li nibqaw ma' u din. U jena naħseb li rridu ma' nipermettux li dana jiseħ, mux nirraġiċu meta dan il-korritur jinħoloq. Grazzi. Thank you very much, uh, Matt. Signora Nates, grazzi ħafna. Fit tweġibit tijak għal dan il-kwestjonari, inti sħaqt fuq il-bżon ta' għaqda tal-għan u azzjoni sabiex l-approċ komprensiv tal-Unjoni Ewropea jiġi imsaħħa vizavi il-kriżijiet esterni u sabiex l-Unjoni Ewropea vera tista' ssir attur globali. Iva dan huwa tajjeb imma dak li qed naraw li l-Unjoni Ewropea Siba ruħa f'diffikultajiet meta trid tilqal ħafna grizijiet fl-istess ħin kif namlu aħna wkoll. U il-pajzi l-gbar u kollet jaftu xom l-istess diffikultajiet. L-mistoqsija tijaj, kif eh, xini l-intenzjoni tijak sabiex eh, it-tejjeb l-analizi u it-weġibi tal-Komissjoni li jess il-Konsil, l-Presidenza tal-Konsil Ewropa u ġifiri l-ħidli taħħom sabiex eh, inti tiżviluppa u s-saħħaħ il-kapaċitajiet il-ħila ta' tweġiba tal-Unjoni Ewropea mhux biss bħala reazzjoni imma wkoll bħala jekk huwa possibbli prevenzjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Jiena naħseb kif qedtilkom eh, fil-bidu ġifieri meta tajt l-istqarrija tiegħi inizjali għanna l-oddot għanna il-potenzjal politiku dak li rridu namlu, rridu naħdmu sabiex nassiguraw li għanna rrida politika u li xukultant aħna nittardjaw minħabba l-fat li ndumu wis bid-diskussjonijiet jew ndumu wis sabiex naslu għal deċizjonijiet, il-proċess ta' da deċizjonijiet huwa pjuttost differenti xi kultant. Ħafna minn dana huwa possibbli li nbidluh mhux kollox possibli li namlu streamlining għdim il-kelma l-korretta bl-Ingliż u xikultanti kolna w-istrumenti, wis oddot rridu aħna forsi nużaw taħlita ta' dawn. Pala tweġiba l krizi għanna da differenti li nistow aħna nużawhom fl-imkien kif ukoll integrazzjoni u komplementarità bejn l-oddu differenti li aħna għanna. Jekk taħseb dwar l ajnuna umanitarja l-kooperazzjoni tal-izvilupp jew partijiet oħra ta' politiki differenti li fil-prinċipju m'għandhom xejn jaqsmu mal-kriżi ma jissu ma jippermettux li kriżi seħħ jew tfeċċ, jiena naħseb li dana jista' jappoġġa l demokrazija u anke l-kummerċ. Għalhekk irrid ikollna l-koordinazzjoni fuq il-livell tal-kummissarji ħalli bekk aħna nkunu konx l-istrumenti kollha tagħna, l-politiki kollha tagħna dawna jistaw jizommu ma fluss wieħed ta' politiki li janna noħol u flimkien. Forsi dil-ħaġa ħat instemma daqxejnek fl-arja, ma jekk aħna nistaw niltaw nidiskutu bejnietna dwar kif nistaw nużaw strument waħdini u jikolna l-istess vizjoni, il ewwel qabel kollox rid ikollna l-viżjoni ċara dwar x'irridu nagħmlu u mbagħad irridu nsibu l-istrumenti x-xirqa u mbagħad irridu niltaqgħu nitkellmu flimkien u naraw kif nistgħu nimplementawhom. Grazzi. Ja, guten Abend, äh, Frau Margherini. Ich werde... Signora Lohibilder, Loh jena sem kelmek bil-Germanis Inti tkellimt dwar il-fat li kont hawnhekk sabiex inti diġà kont hawnhekk għad-diskussjonijiet għad-diskussjonijiet u il-għajna l-fat u l-kommenti tijak fuq l-Unjoni Ewropea pala msiħeb strateġiku. Aħna nix unkunu nafu minn għandek xin il-pozizjoni il pozizjoni tal russja pala msiħeb importanti u prinċipali fuq oqsma differenti par, par eżempju l-żarmar tal-armi globali u ukoll il-dazzi fuq l-armi u l-kummerċ tal-armi. Inti kif biħsibek tinvolvi Russja fil- evolviment tas-Kunsil ta' sigurtà tal-Ġnus Mauda inti kif x'inhu ma esibijiet tiegħek fuq struttura demokratika u internazzjonali u l-iżvilupp ta' dawna. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf minn għandek x'tib ta' strateġija biħsibek toħloq sabiex ikunem tnaqis fil-konflitt bejnietna NATO, il-Russja u għalli l-arkitettura tkun iktar b'saħħitha. Grazzi ħafna. Iż-żarmar u l-mhux proliferazzjoni tal-armi din hija kwistjoni vera importanti ili naħdem fuq din il-kwistjoni bħala membru tal-Parlament jiena kont l-ewwel persuna li firmajt il-liġi tar ratifika tal latt li tal-jakin l-ewwel pajjiż li rratifika. ratifika Nista' ngħidilkom li l-intenzjoni tiegħi li naħdem ħafna fuq iż-żarmar, il-non proliferazzjoni u il-kontroll tal-armi għax dawn it-tlet kwistjonijiet rabta mill-qrib bejnietom u jiena semmur il-konferenza ta' NPT eh, ġewwa New York is-sena d-dieħla ħajkun hemm ħafna investiment hemmhekk eh, tal-ħintija hemm kwistjoni iva ta' sikurtà ma jekk se naħdmu aħna fuq iż-żarmar u non proliferazzjoni u mbagħad id-dinja ħassir dinja aktar sigura dwar ir-Russja. Il-Russja ma firmaċ eh, l-ATT. U jiena naħseb li rridu nerġgħu iva ninvolvu r-Russja u l-President Obama semma waqt diskors li ta' fil-waqt l-Assembleja Ġenerali ġus maquda fil-ġimat ilu li dan ħajkun kummerċ fejn se jkun vera kruċjali li ninvolvu ndaħlu r-Russja la sigurtu tagħna fuq il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda, iva kif tafu l-Unjoni Ewropea m'għandix pożizzjoni komuni, nixtieq nibda billi ngħid li iva vera tkun xi ħaġa sabiħa li fi ħames snin oħra eh, l-affarijiet jkunu diffiċli eh, eh, differenti skużawni, imma jiena naħseb li iċ-ċittadini tagħna wkoll jisaqsu mistoqsijiet fuq dan il-punt inti mux kun tista tagħmel progress hawnhekk. Eben überzogen, deswegen verzichte ich jetzt. Mandiċ eh, mistoqsija supplementari per li użajt il-ħinti għaj kollu. Signora Morgarini, Senjor Loch Bilda, fil-mela, pajizi ġarra tana mħafna konflitti jem dawk li jatibatu ġo Libja, Sirja, l-Iraq, jem l-luf ta' nis li jatjaharbu jipruvaw jitlu fl Europa, jem ħafna li tilfu ħajjitom. L-Unjoni Ewropeja għed titkellem dwar li timponi iktar kontrolli fil frontira ta' dawn il-pajizi, inti kif ċerta li dawn il-kontrolli fuq il-frontieri ma jillimitawx id-drittijiet tan nies li jitilqu mill-pajjiżi eh, tagħhom sabiex ifittxu l-azil u hemm ħafna hemm reazzjoni internazzjonali għall armi u il-konflitt ta' terroristi u kien hemm iktar interventi l-Unjoni Ewropea adottat rezoluzzjoni fuq il-drones dwar id-drittijiet eh, fundamentali tal-bnedmin u eh, il-rispet tal-liġi u kol. Inti x'naħseb dwar l-użu ta' dawn drones li għandhom l-intenzjoni li joqtlu n-nies u jistgħu jintużaw minn stati membri differenti. Grazzi ħafna dwar dawk li jtifittxu l-azil u migranti, jina fil-bidu semmejt li fit tlita ta' ottubru kont fl-Lampedusa sena wara traġedja li seħħet emmek u għalija ċaġa vera ċara li għanna dmir umanitarju morali li jiġu qabel minn dak politiku istituzzjonali sabiex nħarsu l-ħajiet tal-bnedmin. Dinja l-Ewropa dawn huma l-valuri tagħna, ma' mezzi differenti kif nistgħu nagħmlu dan, mezzi iktar effiċenti, effettivi, iktar mill-li nistennew sakemm jaqsmu l-libra tagħna. Rridu naħsbu naħdmu mal-pajjiżi ta' oriġini dejna strateġija fuq medda twila ta' żmien sabiex ma nippermettux il-kriżi jew dittatorjati differenti rridu naħdmu mal flimkien mal-pajjiżi ta' transitu għax bekk nistgħu nħarsu nejnu lil dawk li qed jaħarbu fi pajjiżi differenzi ta' transitu ma jiena naħseb l lajnuna tal-UNHCR, u din tista' tkun għodda vera effettiva, nistgħu nagħmlu dan u rridu wkoll insolvu il-problemi mill-ruq tagħhom jekk naħsbu dwar Libja forsi nistgħu niskellmu iktar fil-font jekk ikun hemm mistoqsija, imma iva jekk ħanatmu fuq dan il-korritur ħajkun bażikament impossibbli jekk mhux ħajkollna pajjiż stabbli u gvern stabbli dwar id-drones. Iva jiena konxja jiena rajt il- Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew jiena naħseb li pal strumenti oħra u mezzi differenti, vetturi differenti, kif intiħa tużom dawn li tagħmel differenza. pal <clears throat> arma għandha xej eh, ħażina imma hija il-politika u l-mezz ta' implementazzjoni. Mistoqsija supplementari Iva. Fafna gwerer u um, situazzjonijiet ta' kriżi il-reati ta' gwerra jisiru dawna jisieħu fuq l-atba tal-Europa ma n-nis iridu jispiċċaw il-qorti il rwol tijak kif ħajkun inti eh, kif ħaddaħal lil dawk li wet u dawn ir-rati l-qorti. Jena unek nishtiq nirreferi għal rwal storiku u li naqbel eh, miegħu li l-Unjoni dejjem qdiet eh, viżavi dawn il-qrati internazzjonali jridu nużawhom dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali speċjalment jekk huma effettivi u dan irid ikun il-każ hawnhekk. Castaldo. Thank you. Sir Castaldo. F'intervista ta' 23 ta' Marzu fil-blog tijak wara situazzjoni fil-Krimea, inti eh, ir responsabilta Ewropea, inti qed li l-Unjoni Ewropea trid ikollha linja politika wkoll. Anka viżavi l-Ukrajina wasalna tard ukoll sabiex wiġbu għal kriżi apparti l ftim ta' assoċjazzjoni kieku għamilna dana fil-passat u sabiex aħna nejnu l-Ukrajina bil-ftejim doganali forsi l-affarijiet setgħu imxew differenti. Dawn il-pożizzjonijiet huma differenti imma jiena sibt li b'dawn l-aħħar ftit xhur kont daqsxejn riġida kien kellek affermazzjonijiet fuq kif ir-Russja m'għadix imsieħba strateġika. Il-mela il-bdiewa Ewropej ħajkunu se jaqblu minħabba il-problemi ta' sportazzjoni kien hemm xi Eh, mit miljon euro li eh, ġew eh, ġimitluf u inti tkellem dwar Russja li għanna ndaħlu għanerġaw sabiex terġa' ssir l-imsieħba tagħna x'inhu x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dak li għadni kifet. L-intervista ra di Marzu. Grazie, Iva, l-intervista kienet ta' Marzu u l-affarijiet inbidlu minn um, dak iż-żmien law imma mm, ma marrux tajjeb iva r Russja kellha ħafna opportunitajiet sabiex iva tażel it-triq eh, ta' soluzzjoni politika, soluzzjoni diplomatika kien hemm ħafna rounds, ħafna taħdidiet fi għamli differenti jina nishtiq li bil-firma tal-protokoll MISK li l-affarijiet jir eh, umbat issa ħajjimxu għall-aħjar u li l-affarijiet jiġu implementati u mħarsa u eh, il-personal militari Russju li jinsab fuq il-territorju Ukrajin iġifiri dawn irridu jitilqu u rridu jikkonformaw mal-ftehim. Jiena dak iż-żmien ma qed eh, xi ħaġa banali niskuża ruki id-dialogu li qed isil parissa, id-dialogu trilaterali li eh, iva eh, dan qed inaqqas it-tensjonijiet ħalli l-affarijiet ikunu favorevoli għall ukrajina u għall-Ewropa wkoll. Iva, dawn setgħu eh, imbdow qabel. Eh, issa rajna li kienu eh, huma utli hemm ħafna li qablu miegħi ma' din l-evalwazzjoni u għalhekk jiena ma nħsibx li jem xaġa ġdida, imma etnajt ħaġa banali, sa' iva kieku tkellimna qabel eh, kieku eh, forsi l-affarijiet setgħu eh, kienu differenti imma ma nafx. Imma nista' ngħid li jekk nitkellmu issa hija xi ħaġa tajba. Yes, thanks. Volevo chiederle, il ritorno... Xtaqt mela najt dwar Iva li l-integrità terġam Eh, sipruħa fl-Ukrajina U um, jekk taħseb li uh, um, Russja b'diffikultà ħaċċedi għall ukrajina dwar l-intervista tiegħek ta' 23 ta' Marzu, inti kif ħata taġixxi sabiex ma tippermettix li l-istati membri jaslu tard sabiex jitkellmu jisibu soluzzjoni. Jiena naħseb li l-prinċipi tal-liġi internazzjonali dejjem irridu jiġu mħarsa u dan huwa l-punt tatluq l-Ewropa l-Unjoni Ewropea eh, trid bil-forsi flus timxi minn eh, dan il-punt u dan l-affert li rridu namlu vizavi l-Ukrajina f'dan il-moment kif kien qabel, kif se jkun fil-futur rtidi deċis specialment minna ħata l-Ukrajini stess. Eh, ġifir dan istens ġifir li aħna sedin specialment il-President Barashenko li jiġi elett eh, ftit xur ilu bi rizultat tajjeb u dan ċentrali, din il-parteċipazzjoni vera ċentrali, vera fundamentali kienet eh, xi parti oħra tal-mistoqsija tiegħek għax intlift. Gentile. Signora Mogherini, inti fit tweġibiet tijak għat li timpenja ruħek li li t-garanti bej id-dimensjoniet esterni u interni tal-politika Ewropea fuq is-sikurezza. Tajjeb wis issa mela. F'dan ir-rigward, L-ewwel irrid ngħidlek xi ħaġa li diġa semma persuna responsabli fl-Europa għal-ċrida kontra terrorizmu la għanna li jen periklu għawi eh, minn dawn il-3000 eh, persuna li diġa biħsibhom jirġaw jitħlu lura ura eh, minn fejn f'pajjiżhom ġifir fil-pajjiżi Ewropej. Il-problema hija li pulizija fl-Ewropa kollha qed jibżaw minnhom dawn. U laqqas għanna uh, eh, data uffiċjali dwarhom. U anke mbagħad fuq l-użu tal-PNR data dawn l-affarijiet iridu niffaċċawhom għaliex dawn il-persuni il jirrappreżentaw sfida kbira u periklu kbira lina u irrid infakrek. In li eh, is-sinjura ta' Colabrodo ta' eh, Fiumicino. Italiane che vedono metà degli sbarcati non controllati ta' dawn nies ma ġewx ikkontrollati eh, mill pulizija Taljani. Din hija problema Ewropea u mhux biss problema Taljana. Grazzi ħafna Iva, jiena għadni Ministru tal-Affarijiet Barranin fl-Italja u uh, u se nibqa eh, ek sa wara il-vas imma jena ministru responsabli għall affarijiet esterni u dana il suġġett tal-ġellieda barranin hija l-ewwel qabel kollox kwistjoni ta' prevenzjoni għaliex aħna dejjem nistaqsu x'għandna nagħmlu biex nwaqfom li jiġu lura f'pajjiżhom imma eh, jekk ikunu band oħra xorta problema dem u hija problema diffiċli li wieħed eh, jiġġestija u mhux eh, hija diffiċli għaliex m'hemmx kategoriji fissi jiena naħseb illi tkun ħaġa utli li jkollna formati flessibbli iktar miftuħin, eh, pereżempju jkollna ministri tal-affarijiet barranin li jaħdmu flimkien mal-Ministri tal-Internu tal-Ġustizzja biex jiġġieldu kontra din il-problema naħseb din hija xi ħaġa li fuq livell Ewropew nista' nippromovu. Grazie. Għamnek il-President jgħajt li memx ħin għal mistoqsija supplementari. Grazzi, President. Signora rappresentat u li nominata minn flok viċinat sikur kifem fil strategija Ewropea ta' Sigurta għanna frontieri li qegħdin jaqbdu u din hija sitwazzjoni illi titlob illi it-teddidiet jiġu indirizzati f'waqthom u inti kif beħsibek tindirizza din is-sitwazzjoni f'termini ta' politiki Ewropej fih dan il-possibilitajiet offruti mill-politika ta' sigurtà ta' difisa komuni u anki f'dak li huma istituzzjonijiet u kapaċitajiet. Grazzi. Jiena naħseb illi għanna ħafna strumenti u ħafna potenzjal wara li daħal fis seħ it-trattat ta' Lisbona li sissa forsi ma użajnieħx imma huwa veru kol illi sissa eh, qatt uh, ma kienem frontieri jaqbdu kifem illum. Jina naħseb illi se jkolli naħdem ma' parteċipanti differenti biex nindirizza din is-sitwazzjoni imma rridu żgur niżviluppaw il-politika tas sigurtà u tad-difiża. Din hija priorità. issa ngħid l-ewwel priorità li hemm ħafna minnhom dawk imma żgur uh, fl-ewwel kategorija ta' prioritajiet. L-ewwel irridu naħdmu fuq il-kooperazzjoni fuq id-difiża. Irridu nużaw l-Aġenzija Ewropea d-Difiża u eh, din se tkun waħda mill-affarijiet li aħna se niddiskutu mal-Ministri għad-Difiża eh, fil- eh, f'Novembru fil-fatt l-ewwel laqa li semmexxijiena hija dik tal-Ministri tal-Affarijiet barranin ma rappreżentanti wkoll tal-Ministri tal-Difiża irridu naħdmu wkoll naħdmu flimkien fuq il-Difiża. x'taħseb illi huwa r-rwol tal-NATO u tal istati Uniti biex aħna insaħħu il-sigurtà komuni tagħna kifat li xaħna konna kollegi fl-Assembleja Parlamentari tan-NATO naħseb tiftakar il-kooperazzjoni fuq is-sigurtà flimkien man-NATO hija ħaġa strateġika. U jiena diġa b'mod informali għaliex id-deċiżjoni hija tagħkom fl-aħħar mill-aħħar minn ftit ġimgħa oħra imma mal-Segretarju Ġenerali Ian Stolten li fl-ewwel ġimgħa tal-mandat tiegħi biex naħdmu flimkien fuq dan. Ovvjament hemm formati differenti, kapaċitajiet differenti, anke budgets uh, differenti għad-difiża u approċċi wkoll li jkunu xi ftit differenti minn xurxin minn żmien għal żmien imma huwa rilevanti ħafna, importanti li naħdmu flimkien. Meta aħna nitkellmu dwar approċċ komprensiv bejnietna, naħseb li għandna bżonn approċċ komprensiv anki mal-imsieħba tagħna, inkluża n-NATO. Grazzi. Jina se nkellmek dwar koerenza mal-politika tal svilupp u għajnuna umanitarja inti t li tikkoordina mal-Kummissjoni kif taħseb se jisir da fil-prattika, kif se taħdem mal-Kummissarju għall-għajnuna umanitarja? Kif se tipprioritizza dan l-approċċ bbażat fuq il-bżonnijiet u tiżgura li konna konsiderazzjoni xirqa għal kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-drittijiet tal-bniedem inti semmejt l-lanijiet tal-iżvilupp tal-millennium, kif beħsibek tagħmel dan kollu fil-waqt li l-Unjoni titkellem fuċi waħda? Iva, naħseb illi din il-mistoqsija sejr nexil il-wġibba minna uftiċu roħra mux issa, eh, kif sejr nexilna il-ħsieb emqijat l-intenzjoni edemmek imma jiena qed nara li il-kummissarji eh, innominati nominati l-oħrajn kollha jaqblu u għandhom komuni dan is-sens ta' dmir imma iktar minn dmir eh, għandhom sens ta' urġenza propju eh, li joħroġ mill-fatt ta, dak li qegħdin naraw madwarna issa rridu naħdmu jew naħdmu fl-imkien bl-istrumenti li għanna jew inkella mhux se xienna issa dan huwa eh, eh, l-ikbar paradoss tal-istrumenti u l-politiki li għanna. Għanna il-situazzjoni tal-ebola, per eżempju, għanna ammont sostanzjali ta' flus, nafu xem bżon, għanna atturi differenti li qed jagħmlu affarijiet differenti, għandna bżonn ta' ċentru ta' koordinament biex nisguraw li l-affarijiet isiru fejn hemm bżonn, meta hemm bżonn, kif hemm bżonn. U kultant ikollu bżon propju il-qalba biex tagħmel l-affarijiet kif suppost. Ebola. Ivan, tissemmejt il-krizi tal-Ebola li edha tamel eh, poġġa ħafna pressjoni fuq l-Afrika. Anti kif tara relazzjoni eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika? Kif se tiżviluppa fis snin li ġejjin? Tirrepet il-mistoqsija Kif qed tara li se tiżviluppa il-relazzjoni fil-ġejjeni mal-Afrika? Iva, l-ewwel nett jiena nixtieq illi l-Afrika inqisuha mhux biss bħala uh, element fuq il-lista tal-problemi li għanna għandha potenzjal kbir f'termini ta' demokrazija, ta' popolazzjoni, ekonomija, enerġija, ambjent, zvilupp u svilupp uman. Għalek jiena inqis l-Afrika bħala imsieħba u mhux biss bħala uh, eh, reċipjent tal uh, jew tal-entużjażmu tagħna għalek jiena nemmen illi aħna għanna bżon illi naħdmu mal-Afrika u mux bis naħdmu fl-Afrika. Sir Bernd Langer. Grazie, President. Signora Mogherini. fi xogħol ġdid tiegħek inti se jkollok eh, responsabilità l konsistenza ma' oqsma ta' politika oħrajn pal pereżempju il-kummerċ. U jiena għandi tliet mistoqsijiet għalik. Inti kif se tiżgura konsistenza u koerenza politika mod partikolari mal-artiklu 21 ta' trattat u l-politika tal-kummerċ It-tieni net, inti preparata illi tirtira preferenzi kummerċali. F'każ li jkun hemm attakki fuq il-drittijiet tal-bniedem, drittijiet tal-ħaddiema jew attakki anki fuq l-ambjent. U tilet net, kif beħsibek tiżgura illi s-Servizz Ewropew l-Azzjoni Esterna se jakkompanja u jimmonitorja jagħmel monitoraġġ ta' dawn il ftemiet kummerċjali. Grazzi. Dan huwa wieħed mill-loqsma fejn se konna naħdmu iktar mhux biss mal kummissarju nominata Cecilia imma anki mal-kumitat ta'kom għaliex il-ftejmiet tal-kummerċ mod partikolari dak li huma l-iktar strateġiċi għalina għandhom aspetti differenti mhux biss fil-kummerċ jew il-politika barranija biss imma ħafna dossiers oħrajn ukoll. Għalhekk se jkollna bżonn illi fil-kulleċ naqsmu ħafna mid-deċizjonijiet u mir-responsabilta għall-affarijiet li semmejt inti Iva, hemm żgur dimensjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk u għalhekk għalija hemm bżonn li drittijiet tal-bniedem u dawk tal-ħaddiema irridu jingħataw priorità mod partikolari f'ħidma mal-aġenziji rilevanti u dan għarri isir dejjem flimkien mal-kummissarji l-oħra fil-Kummissjoni. Umbat, fuq il-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna kif għatilkom diġa ija najdu li na jkolli bżon mit jum biex minn ġewwa jiena nara kif inhi l-istruttura, kif taħdem, kif qegħdin jaħdmu eh, taħdem il-ħidma fuq id-dossier x'jista' jittejjeb xinnu sejjer tajjeb diġa jina nista nati ftit tweġibiet konkreti minn issa, imma se nkun sinċira għaliex ċerti każijiet mod partikolari mod kif taħdem eh, li EAS, dana forsi jistgħu joħorġu mill-esperjenza tiegħi bħala ministru li miex ħaġa ġusta jew inkella il-briefing li rajt li hija tajba ħafna ma ma kienx biżejjed. Mistoqsija supplementari? Le, grazzi ħafna, jgħet il-President. Issa, minut, eh, mistoqsijiet ta' minuta tweġibiet għal żewġ minuti, Sur Danjan. Signora Mogherini, inti tkellim ta' tklim sabi ħafna fuq il-politika ta' difiża illi għal dawn l-aħħar ħames snin kienet naqra nieqsa jew inkella ma kienx fost il-prioritajiet ovvi. Minkejja kontest strateġiku jaħraq tnaqqis fil-budgets, fil-budgets nazjonali kollha huwa veru li din ir-responsabilità taqalew il qabel kollox fuq l-istati membri imma r-rwol tiegħek fit-teħid ta' inizjattivi u torjenta d-dibattiti huwa importanti għalhekk inti taħseb kif jaħsbu ħafna li minħabba ideoloġija faċli li l-Unjoni Ewropea għandha dejjem eh, toqgħod eh, tillimita ruħa għal missjonijiet ċivili u nkella tingħaqad ma' koalizzjonijiet oħrajn bħal tan-NATO, eċetera, u li fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea hija taġġixxi bħala NGO mingħajr ambizzjoni militari. Inti taħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha rwol x'taqdi f'dan ir-rigward? Grazzi għal mistoqsija Iva naħseb illi l-Unjoni Ewropea għaliex barra kollox hija fit-trattati għandha rwol x'taqdi forsi ma qditux sissa ma naħseb illi eh, tkun ħaġa tajba li naħdmu fuq dan eh, mill-indikazzjonijiet illi aħna kellna mill-aħħar Konsilji Ewropej nistgħu naraw illi dan ukoll se jkun xogħol speċifiku li rid nagħmel jiena illi nagħti segwitu għal din id-deċiżjoni ġifier Kunsil tal-2013 u f'Ġunju aħna se jkollna l-opportunità li nirriflettu, nevalwaw u noħorġu bi proposti konkreti. Naħseb illi bżonnu kol illi naħdmu fuq rabta aħjar rabta imsaħħa fuq l-attivitajiet ta' difiża u attivitajiet oħra tal-Kommissjoni daka uh, mill-aspetti ċivili, ċivili militari, aħna għanna deġa azzjoni u uh, missjoni militari, missjoni militari li għanna bħalissa dejjin sejrin tajjeb ħafna huma limitati iva li xta jiddependi wkoll mir-rieda politika, ovvjament. Intom eh, ta' fuħdan aħjar minni memmer ir tal-istati membri u din hija eh, xi ħaġa li rridu naħdmu fuqha bħala eh, jiena se niltaqa' mal-kap tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u se naħdem ħafna mal-Ministri tad-Difiża għaliex huwa importanti iva illi naħdem ukoll mal-imsieħba l-oħra li għandna u man-NATO fosthom imma mhux biss. Imma hemm potenzjal fit trattat ta' Lisbona illi sissa forsi għadna ma sfruttajniex bisħiħ u għallek fil-ħames snin li ġejjin irrid nara jekk hemmx kondizzjonijiet politiċi biex eh, nużaw il-potenzjal kollu li għanna. Sinjura Mogherini, kif beħsibek twaqqa l-invażjoni ta' Russja fl-Ukrajina jekk mhux permezz aktar sanzjonijiet kontra Russja u billi nbijaw l-armi lill-Ukrajina u inti taqbel ma tnejn għaliex id-diplomazija mhix tagħti riżultati aħna ma rridux konfrontazzjoni militari il-waqf mill-ġlied ma, sarx realtà l-aggressjoni qiegħda tkompli il-Minsk il, il minsk il fdejm ta' Minsk għallu li kienet diplomazija eh, ta' nista' sebajon fħalqom, għalek inti kif se tħejjiru hekk għal lar situazzjoni għalix inti għat illi taħseb illi fuq l-affarijiet jaqaw f'postom fl-axħar mill-axħar, imma l-laqal tal-istrateġiji u għalli wieħed ikun ippreparat għal lar situazzjonijiet u fl axħarnet net. Kif inti se, se taqleb il-punt il liktar dajjef tijak fil-punt ta' saħħa, tal-akbar saħħa tijak. Naħseb illi il-militari jajdu uh, lesti lesti għall-lar u ħejru hekk għall-laqwa. U jina ek beħsibni namel. Rridu naħdmu jum wara liħor mal-autoritajiet tal-Ukrajina, mal-President Poroshenko, biex u ukoll jipprova jagħmel sforz eh, biex l-sforzi tiegħu eh, ta' dialogu u diplomazija eh, jagħtu il-frott tagħhom. L-sforzi ukoll tal-Parlament il-ġdid fl-Ukrajina war li jkollhom l-elezzjonijiet minn ftit ġimat oħra dan se jkun ir-rwol tagħna illi nħejju ruħna għallar iva mela le dan irrid isir ukoll fuq bosta livelli differenti. Jiena ma nemminx illi dan se jkun il-każ minn perspettiva militari anki fil-laqgħolja tan-NATO li saret f'Wales Eh, kulħadd qabel illi m'għandniex nużaw eh, kista jkun forza aħna anke l-Ukrajini jekk iridu u rridu nagħtu kasom għaliex wara kollox dawna huma s ta' pajjiżhom u rridu nagħtu kasom. għalmenu aħna għandna nippermettulhom eh, jajdu li rridu jamlu kif irridu, pero Iva, irridu nħejju ruħna għallar situazzjoni f'termini ta' enerġija, anki forsi nsaħħu jew nżidu sanzjonijiet. Jekk l-affarijiet immorru għallar nżidu sanzjonijiet jekk l-affarijiet jitjibu intaffu sanzjonijiet imma żgur se jkollna natu iktar appoġġ għall isforzi politiċi li l-mexxejja tal-Ukrajina qegħdin jippruvaw jagħmlu. Diffiċli kważi impossibbli kif inhuma l-affarijiet bħalissa, imma jekk aħna ma noqogħdux magħhom ma nippruvawx ngħinuhom jiksbu dan bil-, bil bil-politiki diffiċli li għandhom emmek, għandhom eh, kampanja elettorali, xitwa diffiċli mill-enerġija ta' eh, mill-perspettiva tal-enerġija tal-ekonomija, bil-dakollu li, li għaddej f'pajjiżhom jekk aħna ma, ma meta huma jgħidulna li hemm bżonn illi nsibu soluzzjoni politika ma nkunux aħna min se jkun. Grazzi. Signor Maria Gabriel. Sinjura, il-rebbija, il-arbija, ma, ma baqax rebbija fil-kontest tal-politika tal-veċinat dan qed iwassalna li konna approċ differenti skont il-pajjiż, approċ differenzjattiva ma naħseb m'għandniex ninsew id-dimensjoni reġjonali mod partikolar f'perspettiva fuq meta ta' żmien twila fejn aħna ma rridux naraw evoluzzjonijiet pożittivi f'ċerti pajjiżi li jkunu medda minn instabilità f'pajjiżi eh, ġirien. Il-mistoqsijiet tiegħi huma dawn. Inti għandek pjantazzjoni l istabilizzazzjoni tar-reġun u tieni net x'inizjattivi tista' tieħu fil-kuntest eżistenti għall-Unjoni għall-Mediterran biex niffuċċaw l-isfidi komuni u mbagħad mistoqsija fuq l-Afrika u radikalizzazzjoni reliġjuża. Xi proposti se tagħmel inti biex naħdmu flimkien mal-imsieħba tagħna tal-Afrika biex tassew niġġieldu kontra din dan il-fraġell ta' radikalizzazzjoni li qed joħroġ feċ fl-Afrika u li aħna m'għandniex ninjorawh. Grazzi. Iva, jiena naħseb illi għanna zgur nappoġġaw il-dawn il-pajizi fil-reġun illi eh, kellom suċess. Jiena semmejt il-Tunezija, semmejt il-Marok, Jiena naħseb li huwa essenzjali li nużaw mhux biss l-Unjoni għall mediterran li tista' tkun għodda utli ħafna l-Unjoni Ewropea imma wkoll uh, format differenti oħrajn, per eżempju il-5 plus 5 uh, eh, anki fil dan l-ħar xhur aħna ħdimna fuq il-kriżi fil-Libja lix dan huwa format illi permettilna illi niġbru madwar l-istess mejda il-pajjiżi ġirien tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi Arab u dawk Afrikani. Naħseb illi il-dinja il dinja arbija u il-Mediterran mod ġenerali għanna bosta formati differenti dejjem l-istess atturi u kriżijiet differenti ħafna minn xulxin. Memx format li japplika għal kull sitwazzjoni. Jekk ed aħna qegħdin naħdmu pereżempju fuq il-kriżi fil-vant nofsani hemm atturi oħrajn u eh, formati differenti li rridu nqisuhom meta nitkellmu fuq il-kriżi fil-Libja jew inkella fuq it-Tunezija jew fuq il-Marok irridu inħarsu iktar lejn nofsinara, għalhekk naħseb illi tkun ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea l-ewwel qabel kollox tifhem sew illi aħna atturi f'dan ir-reġun, l-Unjoni Ewropea bħala Unjoni mhux biss il-pajjiżi li jinsabu f'dawk l-inħawi tal-Mediterran. Jiena nieqaf hawnhekk nittama illi kolli okkazjonijiet oħrajn biex nkompli nwieġa pal-mistoqsijiet li għamil klienti. Grazzi ħafna, Sinjura rappresentantu li nominata. Jien għandi żewġ mistoqsijiet għaliex issa eh, l-Ewropej qegħdin u bizbis 18% fuq l-appropriazzjonijiet militari ta' dinja kontra 30 li konna qegħdin nofqu qabel u dana eh, espona il-reġuni fuq il-frontieri għal eh, gwerer ibridi għal konflitti li qed insibuhom fuq l batana. tagħna. X'inizjattivi u x'politiki inti beħsibek tipproponi biex issaħħaħ il-politika komuni tad-difiża u t-tieni mistoqsija marbuta ħafna ma' dan kif biħsibek tamel dawn il-pajizi tal-subija tal-vant taqlibom u tamilom soċjetajiet iktar demokratiċi. Thank you very much. Uh, on the... Grazzi ħafna il-budget għad difiża Iva, hemm dibattitu għaddej fl-istati membri kollha tagħna formati differenti. Jiena naħseb illi għanna bżon li naħdmu b'mod partikolari aħna l-Unjoni Ewropea għanna bżon naħdmu fuq dak li aħna nikkontribwixxu għaliex eh, l-ammont ta' flus li nonfqu eh, mhux fidejna totalment tal-menu. Għalhekk jiena kont qed nisħaq fuq il-ħtieġa illi naħdmu iktar fuq il-kooperazzjoni fid-difiża dan huwa strateġiku għal pooling and sharing għal eh, l-akkomunament u l-sim. Aħna rridu naqdu flimkien il-kapacitajiet li aħna għanna. Naħseb li rridu naħdmu mal-Ministri tad difiża naħdmu mal-Aġenzija Ewropea tad difiża naħseb illi dan l-approċ ta' akkomunament u sim irrid isir xi ħaġa konkreta. Umbat, dwar eh, l-sforzi li konna xi tip ta' influenza russa uh, fuq il- il-ġirin tana tal fant naħseb illi emmek għanna sfida kbira f'termini ta' identità kulturali tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi l-sforz illi qed jagħmlu ir-Russi huwa biex juru illi l-għażla Ewropea mhijiex taġit għal pajjiżi ta' dawk għal ċittadini ta' dawk il-pajjiżi għalhekk aħna rridu nappoġġaw il dawn il-pajjiżi biex jagħtu dak li jridu l ċittadini tagħhom jekk aħna flimkien jirnexxina nuruhom illi l-għażla Ewropea hija tajba għacċittadini ċittadini ta' dawn il-pajjiżi, per eżempju il-Moldova se jkollhom elezzjonijiet dal-waqt il-Ġorġa, eċetera. Jekk l-azla Ewropea tagħti riżultati tajbin u pożittivi għacċittadini, ċittadini dan se jkun fatturi li jiġbidhom anki għalmenu partijiet mis soċjetajiet tagħhom li probabilment illum ma jasbu biex hekk. Das Wort hat Lorenzo Cesar. Eh, Ministro Mogherini, voglio esprimere la mia soddisfazione. Iva, jek joġbok nishtiq nesprimi ruħi fuq il-rappresentant tal-Italja, nishtiq nsemmi e, li jena kontenta x'meta nqisdak li ġara e, bħala rappreżentanza tiegħek fil-Kunsil tal-Ewropa f'pajjiżi ta' tagħmel l-almu tiegħek il-kapaċità tiegħek hija ta' rida għawija, kompetenza fil-qasam, esperjenza li karatterizzaw l impenti tiegħek fl-Unjoni Ewropea wkoll. Nixtieq nistaqsik xer taħdem, kif taħdem fuq il-minoranzi reliġjużi fil-Vant Nofsani? Meta naraw it-teddidiet li tiżdiedu fejn 200 miljun nsara persegwitati fid-dinja, 200.000 fis-Sirja u l-Iraq, fejn ħafna kellhom jabbandonaw artom u djarhom qed naraw traġedji diżumani qed jingħalqu l-iskejjel l-isptarijiet qed ikun hemm eh, sinjali tal eh, fuq il-ħoġor tal-bibin fuq il-djar tagħhom dawn in-nies biex jimmarkaw sempliċement għax huma Kristjani. Kif ser taġixxi fuq dawn? Grazzi għal biberija tiegħek, għal mistoqsija tiegħek u grazzi anki permezz tiegħek għax-xogħol li jwettaq il-Parlament Ewropew fuq dak li wetta u naħseb li li jwettaq. impenn importanti għaliex jidħol f'impenn usa fuq id-drittijiet tal-bniedem li l-Parlament Ewropew għandu kredibilità u saħħa fondamentali li jiena qed nafas fuq u biex inkomplu nistgħu nibnu xogħol komuni flimkien li fiħdanu rridu ndaħlu l-libertà tal-reliġjon ta' twemmin u anki l-suġġett iktar speċifiku fuq il-ħarsin tal-Kristjani madwar id-dinja. F'ċertu nħawet id-dinja. Imżon intennu palma qed kemm il-darba fuq livell iktar autorevoli minn tiegħi li l-libertà tal-reliġjon u ta' twemmin huwa dritt universali li għandu japplikalu kulħadd u l-vant nofsani la huwa livell reliġjuż ta' dak li qed jiġru laqqas ta' ċiviltà. Imma fil-livell iktar speċifiku fil-vant nofsani fl-Afrika ta' fuq u fil-Afrika in ġenerali rridu nkomplu x-xogħol tagħna ma' rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u anke l-mibgħut speċjali ta' ġlus ma' li huwa ta' nazzjonalità ġordana, jiġifieri għandu profil utli ħafna għax-xogħol ta' flimkien biex ikun hemm prevenzjoni ta' dan it-tip ta' fenomeni milli jkompli u aktar. Jekk għandi ftit iktar ħin nista' ngħid ukoll illi l-iktar punt fundamentali ieħor u naħseb li fundamentali nagħmluh meta nitkellmu dwar l-Iraq imma kien ħawi oħrajn madwar id-dinja huwa dan Najnuniet umanitari jridu jaslu l-komunitajiet kollha. Dan huwa wieħed mill-fusin nistgħu naħdmu fuq flimkien, flimkien mal-kummissarju nominati l-oħra biex nikkordanaw ix-xogħol hemm il-politika li titwettaq bejn l-awtoritajiet u anke l-messaġġ li qed jingħadda lill-pajjiżi oħrajn huwa messaġġ importanti li rid jitwassal hemm politika ta' twettiq ta' dawn l-għajnuniet li jista' jikkonkretizza ruħu hemm din il-possibilità din l-impenn tagħna niwasluh. Is-Sur Brock. Grazzi. L-aħħar mistoqsija mela minnaħa tal-PPE kienet dik li għadha kemm twaslitlek issa u issa fisem l-SND sur Panzeri. Fisem l-SND. Grazzi, Signora Mogherini. Fil-preambolu tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali hemm miktub li l-Unjoni Ewropea poġġi fil-qalba tal-azzjoni tagħha l-bniedem. Bekk ridna nagħtu saħħa lill livell materjali li dak li jkun jista' jeżisti flimkien ma' ajru u anki fuq libertà tal-reliġjoni twemmin. Dan però dak li qed jiġri fil-Mediterranu eh, u nħawi oħrajn jidher li mhux qed japplika l-ispirtu l-itra tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li impenja truħu li twettaq l-Unjoni Ewropea. Intat li għandek bżonn ftit ħin biex ikun hemm approċċ strutturat, ma nistaqsik. Tista' tina skadenza għal taħdidiet mal-Parlament Ewropew fil-qafas tad definizzjoni minn ġdid tal-pjan strateġiku ta' dettijiet, speċjalment fuq żewġ suġġetti, tisħiħ tar rwol ta' rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea u l-promozzjoni tal-koordinament strutturali ma' kull kummissarju meta nqisu l-element trasversali ta' dawn is-suġġetti. Tista' tikkumenta fuq dawn? Grazzi. Grazzi. Mhux iktar minn ftit xhur imma fuq ċertu soġġetti individwali nista' nisħaq fuqhom diġà minn issa nista' nidħol iktar fid-dettall iktar il qudiem magħkom u anke mar-rappreżentant speċjali. L-ewwel qabel kollox. Nħoss illi x-xogħol ta' rappreżentant speċjali f'dawn l-aħħar snin kif rajtu jien bajnejja u hawnhekk nistgħu naqblu kien xogħol pożittiv, jiġifieri t-tisħiħ tar-rwol tiegħu jiena favorih mod partikolari. Inħoss illi s-suġġett ta' xogħol fuq drittijiet tal-bniedem mhix kapriċ ħaġa żgħira imma xi ħaġa tal-qalba tal-politika barranija tagħna u huwa l-interess prinċipali tagħna ħafna drabi jkun hemm situazzjoni fej kollok tażel bejnietom, imma naħseb li dritt drittijiet fundamentali wassal l-istabilta fuq meta twila ta' żmien. U għalhekk dan ifisser li rid ikun hemm orizzontalità sħiħa tax-xogħol mhux biss min-naħa tal-kummissarji li għandhom portafolli fuq l-affarijiet esterni, imma anke fuq kollox dawk il-kummissarji li għandhom portafolli fuq l-intern, għaliex il-kredibilità tagħna hija msejsa fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fih dan il-frontieri tagħna. U għalhekk irridu nkunu żguri li l-politiki interni tagħna li aħna għandna ikunu jistgħu iżommu mal istenders li aħna nitolbu meta nimpenjaw ruħna ma' pajjiżi oħrajn meta nkunu fi dialogu magħhom dan ikun essenzjali għall effikaċja tax-xogħol tagħna. Punt ieħor nixtieq nitkellem huwa fuq xogħol ieħor nixtieq nagħmel fuq drittijiet tal-bniedem. Mhux biss fuq livell istituzzjonali rridu naħdmu naħseb li dan huwa fondamentali li jkollna dialogu strutturat mal-NGOs, mal-soċjetà ċivili fl-Ewropa u fil-pajjiżi terzi L-ewwel qabel kollox mill-kategoriji li huma l-iktar mill-quta li l-iktar jaħdmu mod diffiċli fuq kundizzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem semmejt il-libertà tal-istampa fid-diskors ta' ftuħ din naħseb li l-politika esterna u interna jridu jaħdmu ħafna fuqa, semmejt il-situazzjoni tan nisa fejn hemm problema imwera ħafna fuq is-sitwazzjoni tan nisa fid-dinja ma kif dan il-frontieri tagħna u naħseb li jekk noħolqu alleanza istituzzjonali bejn is-soċjetà ċivili u l-istituzzjonijiet fuq sistema ta' ħidma għad-drittijiet tal-miedem kemm fiħdanna kif ukoll viżavi il-pajjiżi terzi, Din hija l-qalba tal-kredibilità u l-effikaċja tal-politika barranija tagħna. Signora Mogherini. Signora Mogherini, l-Unjoni Ewropea bosta drabi ġiet kritikata minħabba nuqqas tarida politika, speċjalment fir rigward is-sigurtà u d-difiża. Fil-fatt, parzjalment dan huwa minħabba l-fatt li hemm punti di vista differenti tal-istati membri u nuqqas ta' sensibilità reċiproka għal kunsens. Fl-opinjoni tiegħek, jista' jkun hemm strateġija Ewropea sigurta li tingħata nibżdejt fid-dawl ta' dawn il-problemi li semmejt inti dal-aħħar biex ittaf il-problema? Tweġiba, nittama, din kienet l-iktar mistoqsija faċli jien naħseb li semmejt ftit minn dak li tixtieq tisminti fid-diskors ta' ftuħ tiegħi, però naħseb li jekk nibdew fuq din is-sieq nkun qed nibdew fuq sieq ħażina għaliex Ma nistax nemlu li t taddit li għet faċċaw ċertu stati membri mumiex jaffetwaw l-istati membri oħrajn, aħna komunità wahda, entità wahda, u jekk hemm teddida li tinħass x'imkien hija teddida li għandha tinħass kull imkien fl-opinjoni tiegħi. U għalhekk jiena qed li rridu noqogħdu iktar b'sebajnejn għall vant u nofsinhar fl-imkien u nwaqfu dan din l-immaġni parodassika li jew wieħed jew liħor ma nistgħux nifilħu li nqogħdu nażlu bejnietom it-tnejn għax għandna problemi kemm il-vant kif ukoll minn nofsinhar u rridu nindirizzawha flimkien. Għalhekk qed ngħid li jiena ħa nipprova nibda billi nara li huma il-pedamenti tagħna jekk nibdew riflessjoni fuq l-istrateġija ta' sigurtà u fuq il-viżjoni rridu il inserħu ras lin-nies tagħna u anke n-nies ta' madwar id-dinja għaliex l-Ewropa għandha tkun fornitur ta' sigurtà kull ma jmur. U naħseb li hemm ħafna x'nistgħu naqsmu anke fir-rigward il-perċezzjoni tal-imuma t-teddidiet. Grazzi. Ġentili e altu rappresentanti di Aziz, rappresentanto nominat, inti bħala rappresentanta taljana fi xogħol li ġejjin ser tħabbat wiċċek ma' problema verament diffiċli fir rigward il-Repubblika tal-Italja. Għed nsemmi soldati tal-navata taljani li għedin blokkati fl-Indja. Għanna bżon taħdidiet rigward il-ftemiet interistituzjonali u anki istituzjonali. Għannafu li l-Indja għed tajt li għanda li jetti kien hemm bidla jew le fl-2014 u meta nqis id-determinazzjoni tiegħek u l-kompetenza tiegħek jiena naħseb li iva ħad tagħmel l-almu tiegħek biex din il-kwistjoni ma teqpax blukkata. Imma inti skontok li ma impatt għandu jkollok bi jkun hemm relazzjonijiet viżavi l-Ewropa u l-Indja. Dan il-każ ħajkollu implikazzjonijiet iktar wiesa l-Unjoni Ewropea x'rwol jista' u għandha jkollha f'dan kollu. Grazie. Jo uh... Eh, Tajb wis, kifet ħanibqa' Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Italja sa wara l-vot tal-Parlament u ser nuża din il-mistoqsija biex noħloq premessa. Sakemm nibqa' Ministru kull jum ħajkun iddedikat biex inkomplu nissoktaw nfittxu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Meta mbagħad ikolli rwol ieħor jekk il-Parlament jiddeċiedi f'dan f'din id-direzzjoni, inkomplu fuq ix-xogħol li sar. L-Unjoni Ewropea diġà bosta drabi fuq livell kollu kollha fuq livelli kollha anke fuq l-iktar olin din ħtieġa l-Sur Barroso, Ashton, Schulz, il-President Brock ukoll jekk Musejers Balt ġemilu semma dan il-punt. Din il-kontroversja bħal oħrajn potenzjali bejn istati membri u pajjiżi terzi hija parti mill-xogħol tal-rappreżentant qoli. Jiena qed norbot ruħi li nagħmel tliet affarijiet li nisħaq mal-awtoritajiet indjani ir-rispett tal-liġi internazzjonali fl-interess tagħhom stess. Kif qed inti dawn huma prinċipji legali fondamentali biex ikun hemm is-salvagwardja tal-protezzjoni globali tal-Italja u tal-Indja stess Kifett inti għandha missjonijiet inter, eh, internazzjonali fejn hemm il-militar tagħhom involut u għalhekk dan il-prinċipju huwa fundamentali. It-tielet, li nista' nagħmel huwa li niffaċilita dialogu bejn l-Italja bħala parti mill-Unjoni Ewropea u l-Indja fuq din il-kwistjoni li semmejt. Anki għaliex naf u nafu l-koll konformement ma dak li qal sur Barroso, sur Schulz u sur Eshtin fil-passat, li soluzzjoni pożittiva ta' dan il-każ isaħħaħ ukoll koll isħobija bejn l-Indja u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sur Brock. Is-Sur Assis. Grazzi. Intem il-referenza għall-importanza tar relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, kollha kemm fil-diskors ta' ftuħ tiegħek u nixtieq ek mistoqsija speċifika liema inizjattivi politiċi nista' tressaq biex nkunu nistgħu mmorru lilin mill-impass li hemm fir-rigward il-konklużjoni ta' ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Mercosur. Inna dejjem dan il-proċess mid-disajnijiet. It-tieni punt li nixtieq nressaqlek huwa dan. Dan huwa ftehim importanti meta nqisu li qed nagħtu tant importanza lill ftehim tal-kummerċ ma' pajjiżi oħrajn u għalhekk irridu konnessjonijiet fuq livelli kollha politiċi, kommerċjali, ekonomiċi mal-pajjiżi tal-Merkosur. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din. Liema priorità tagħti għal dan il-għan? Dankeschön. Sur Belder, skużani, signora Mogherini ħazbal, ħazbal jete president Federica. Nistaw iġbek bit-Taljan. Fost il-lingwi mediterrani u romanzi ħana il-Taljan. Santiago del Cile, Siċurilu mal-Segretarju Ġenerali ta' Sala kontet niddiskuti fuq dan l-affarijiet li semmejt inti u dak iż-żmien qed naħseb li hemm anke il-minuti ta' dak li qed li s s-sobija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latini u l karibow i u tista' tkun kull ma jmur fundamentali għanna bażi komuni f'dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet storiċi, kulturali u komprensjoni reċiproka anki politika għanna strutturi ta' ħajja f'dan il-pajjiżi tagħna minkejja differenzi kollha li hemm li qegħdin qudiem għajnejn kulħadd imma niftehmu malajr bejnietna u dak li hemm huwa nieqes huwa nuqqas ta' investiment politiku dik il-ftit iktar li nistgħu nagħmlu biex miż naħat din is-sħobija ikolla il-potenzjal kollu tagħha mill-qoħ. U għalhekk dan inħoss li huwa validu għal Mercosur għal organizzazzjonijiet reġjonali fl-Amerika Latina kollha skont l-amla tagħhom u l-isfumaturi politiċi kollha li jiena konxa tagħhom iżda nħoss li huwa fondamentali li naħdmu biktar rida politika għal dan il an mux bis mal-Amerika t-isfel, imman kem mal-Karibow. Għanna okkazjoni tajba li namlu dan għalix il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u Selak f'Ġunju jista jkun għal darba mux xaħġa ta' soltu f'sens negattiv imma business as usual pozittiv ġifiri jkun il-moment ta' zvolta fejn aħna natu nedija ġdida l-rrida tagħna li rridu naħdmu fl-imkien mod imsaħħaħ mhux biss mal-pajjiżi li aħna nqisu bħala msiħba strateġiċi imma mal-kontinent kollu. Sur Belder. Grazzi, President. Nitkellem bl-Olandis, Signora Mogherini, rappresentant Oli nominat, Signori. Innuqqas ta' stabilizzazzjoni f'żoni reġjonali ribtana u anki oħrajn kawżati minn Hamas għal-qajda u oħrajn u rawna jekk kien hemm malfejja juruna illi hemm il-ħtieġa enormi li konna iktar sigurtà u li l-Unjoni Ewropea jeħtieġ tikkontribwixxi biex dan jitwettaq. Taqbel miegħi u jekk iva kif dan nistgħu ndaħluh fil-politika barranija u ta' sigurtà komuni. Grazzi. Iva naqbel illi hemm teddida Ewlenija li ġejja minn kull naħa li qiegħda qrib tagħna minn kull imkien, imma din hija teddida l-ewwel net għall popli fir-reġun. Ma nafx jekk taqbilx miegħi fuq dan. L-ewwel vitmi ta' ISIL huma l-Musulmani, hemm ukoll Kristjani, hemm ukoll komunitajiet oħrajn, imma l-ewwel vitmi huma l-Musulmani. U din hija viżjoni li għandna nwaslu f'skonti il-messaġġ kulturali li nagħtu illum naħseb li huwa parti mill-istrateġija biex ninnaffaċċaw it-teddida għaliex il-diskors li qed juża ISIL huwa diskors immirat li jipproklama ruħu bħala stat fil-waqt illi jaqret il-kunċett ta' stat, il-frontieri, l-autorità tal-istat, ecc. Minnaħa qed jgħid illi jużaw religion kontra oħrajn u kontra ajrek. U dan pala kunċett ma jeżistix la fl-eżla ma fl-kwalinkwa reliġjon fid-dinja. Ġifiri, il-messaġġ tagħna huwa għodda b'saħħitha biex nkunu nistgħu naffaċċaw din it-teddida għanna għoddu toħrajn, dik militari, fejn istati membri jistgħu jeżerċitaw, uħud użawa, oħrajn le, oħrajn forum differenti, iżda naħseb li huwa importanti u li jiena nagħmel fil-futur mill-ġdid huwa li jkun hemm komuni għall-Unjoni Ewropea biex tkun tista' taġixxi bl-istess direzzjoni. Ser ikun hemm kapaċitajiet biex u kompetenzi li jibqgħu fih dan l-istati membri ma dawn il-kompetenzi u dawn id-deċiżjonijiet u mkun inklużi f'qafas li jitik il-boxla li rridu naslu flimkien għal għan komuni biex ikonna riżultat nevitaw li noqogħdu mmorru għar-rasna u nitkellmu b'vuċi kulħadd tar-rasu nkunu nimxu fid-direzzjoni tajba. Mbagħad għandna l-aspett umanitarju, aspett enormi u ikun jista' qed jalimenta l-kellim tiegħek fax skadir għal-ħin. Um, uh, Madam High Rep Designate, I'm speaking Rappresentant li nominat qed nitkellem fisem is-Sur Van Orden fissem li sijar li ma setax ikun hawn preżenti llejla u staqsini nistaqsik dawn il mistaqsij speċifiċi fismu. Li ma attività militari ta' CSDP temmen li għandhom jitwetqu mill-Unjoni Ewropea għaliex ma jistawx u minn NATO jew minn koalizjoni ta' ġnus li għandhom il-rida li jagħmlu dan. U t-tieni, temmen li lan ewlieni ta' CSDP huwa politiku blan li jkun hemm integrazzjoni politika u l-Unjoni Ewropea ssir attur globali ewlieni. Grazzi. Naħseb illi l-missjonijiet u l-operazzjonijiet li għanna fuq CSDP mumiex edinem għax ħattijħor ma jistax jamelom, edinem għax tajjeb li namluwom. Ma nafx jekku xa tuwiġ bek bek, imma ma nħux l-approċ kieku li aħna namlu l-affarijiet biss jekk ikunu ma jkunx qed imilhom ħaddieħor, naħseb li l-istati membri u NATO xorta aħna għandna l-lok tagħna, għandna missjonijiet tagħna, l-operazzjonijiet tagħna li qed jaħdmu b'relazzjoni sfiqa ħafna mal-Nazzjonijiet Uniti u anke ma' NATO u anke ma' l-istati membri, naħseb li approċċ komuni huwa għaqli, anke politikament x'kienet it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek fuq livell politiku. Sewwa. Naqbel miegħek imma ma noqos nistaqsi kieku għalfejn imma naħseb li aħjar nġibu żewġ u nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Naħseb li huwa eżerċizzju li wassal għal sens ta' appartenenza komuni, iva, imma raġuni u l-nija wara dan huwa mhuwiex li għanna bżon xi ħaġa biex taqadna fl-imkien, il-ħaġa ewlenija hija li nagħmlu ħaġa utli għas-sigurezza tagħna u sigurezza tal-popli oħra. Grazzi. Demis Maka. Sir Demis Maka. Grazzi. Rappresentantu li nominat dwar fatt li ħampaġu l-bnedmin, il-ħajja l bnedmin fil-qalba tal-politika tagħna tal-politika esterna. Hemm il-konvenzjoni kontra tortura tal-ġnus maquda imma din il-konvenzjoni ġiet firmata 30 senil u eh, rajna vera deterjazzjoni madwar id-dinja u ma kienx hemm biżejjed rida ħadd tal-Unjoni Ewropea sabiex tbiddel is-sitwazzjoni. Inti bħala rappreżentant oli se tinsisti li dan ħajkun punt fuq il-quċċata tal-aġenda u mbagħad dwar it-traffikar tal-organi fiċ-Ċina. Inti x'ħad tagħmel sabiex tpoġġi pressjoni fuq il-Ċiniżi ħalli waqfuhom dawn il-pratiki u ħalli taċerta li ikonna investigazzjonijiet trasparenti u eh, dawk involuti u koll u eh, li specialment dawk li għedin f'Hong Kong jinħelsu. Iva, jena Iva, l-esta mija fil-mija sabiex din il-kwistjoni ta' tortura u l-kwistjonijiet l-oħra ta' dritti, li għandhom xasma drittijiet tal-medmin, ta eh, ħajkunu iva fuq il-ċatta tal-agenda imma u koll u il konsil Hemm eh, numru ta' nis-esperti eh, kif ukoll eh, nisfiċ soċjetà ċivili nistgħu naħdmu flimkien magħhom u jiena semmejt il-bini ta' allajanza tana Dina tista tkun utli jista jkollna attivisti, eh, soċjetajiet ċivili eh, fil-pajjiżi stess u eh, naseb li dana ħajkun fost il-ħidmet tiegħi sabiex inqajjem din il-kwistjoni u sabiex inqajjem din il-kwistjoni. U l-iktar sabiex ehm, nagħmel differenza u dan ukoll dan il-punt nix norbtu ma' Ċina u eh, dan għaj ikunu parti me temi li ħajġu diskussi ma l-autoritajiet ċinizi li ħan għamel li ħan niprofa namel jena se niprofa ninvolvi l-pajizi differenti mux biss li eh, najdillom niġbet l-attenzjoni tagħhom lejn dak li għandhom ibidlu u ma sabiex eh, imbiddel niprofa nbiddel xi politiki u xi pratiki u naħseb li dan huwa l-mod l-iktar fost l-iktar effettivi sabiex eh, naħdem fuq eh, dawn il-pratiki. Inti semmejt Hong Kong fl-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek imma sfortunatament ma eh, l-interpretazzjoni sħiħa mhux tal-interpreti li jaħdmu tajjeb ħafna. U Iva, mela dwar il-kwistjoni ta' Hong Kong għan semmi din il-kwistjoni fl-20 sekonda li fadalli jena sodisfatta mill-fat li illum irċevejna aħbar tajba mhux terribli. Dan huwa fl-interess mhux biss tal-poplu ta' Hong Kong u l-awtoritajiet imma ta' Hong Kong imma l-awtoritajiet ċajnizi sabiex jisolvu l-kwistjonijiet tal-elezzjonijiet li jmiss li sabiex l-affarijiet jiġu solvuti permezz ta' dialogu. Grazzi ħafna, Sinjora Skake. Grazzi ħafna, Sinjora Rappresentant Oli, inti qed li rridu naħsbu mm, mod kbir, imma jiena nispera li l-Unjoni Ewropea tieħu eh, Eh, azzjoni deċiżiva. Inti tkellim dwar l-Iran bħala msieħeb skostruttiv. Kif? Inti kif tara il-rwol tiegħek fil-negozjati ta' P5 plus 1 u negozjati inti kif ħata ċerta l-Unjoni tkompli tisħaq fuq id-drittijiet tal-nis mill-Iran u sabiex l-isforzi kollha ma jitpoġġewx biss fuq il-negozjati nukleari. Iva, mill nistaniħu inti ottamisti, inti mista imma dawna jistgħu jdumu ħafna għal ħafna żmien jekk ma kunx hemm ftehim komprensiv. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jiena għedtilkom u għadni nemmen li l-Iran jista jaqdi wol kostruttiv kif ukoll distruttiv fir-reġuni u fil-konflitti differenti li hemm fir-reġun. Għalhekk jiena naħseb li huwa tajjeb li involvu daħlu l-Iran u nippruvaw naraw jekk jista minn flok um, ma dana eh, ixekkel eh, eh, xi affarijiet li mhux asmura xi konflitt li jkun parti mis-soluzzjoni. U jiena naħseb li ħankunu realistiċi jekk ħanaħsbu li nistgħu nippruvaw kif għamilna fil-kas tal-Iraq. Per eżempju, provajna nitkellmu ma dawk li jista' jkollhom influenza f'xi pajjiżi bħalissa. Dwar il-P5 plus 1 u dawn in-negozjati inti taf li dawna il-negozjati ħajkomplu sal-24 ta' novembru. Id-deċizjoni jittieħdet f'Lulju mhux waqt l-aħħar round imma round qabel ta' taħdidiet li Kati Ashton ħadd kompli taqdi rwol sal-24 ta' Novembru u jiena ta' naħseb li dina kienet deċiżjoni għalija, ovvjament inti fl-aħħar ftit ġimgħat ta' negozjati ferm diffiċli ma tbiddilx eh, negozjatur Jiena tkellimt mhux biss ma' Kathy imma ma' l-ministri l-oħra eh, involuti imma kif ukoll il-xarif il-Ministru l-Affarijiet eh, Barrani tal-Iran waqt l-Assembleja Ġenerali tal-Ġus marużu ftit ġemat ilu. Jiena nemmen li jew naslu għal ftejm qabel l-24 ta' Novembru għax jekk le ħatkun komplikat, ħajkun komplikat ħafna li naslu għal ftejm wara. Dana mandu xej xie jaqsam ma' drittijiet tal-bnedmin dawn iż-żewġ affarijiet irridu jibqgħu separati drittijiet tal-bnedmin tant huma eh, importanti li ma nistgħux ninvolvuhom f'xi negozjati u jew diskussjonijiet oħra dwar id-dossier nukleari u għaxin huwa rwol reġjonali tal-Iran l-istess għandna ngħidu għal eh, drittijiet tal-bnedmin u għanna niddiskutu din il-kwistjoni mal awtoritajiet iranjani. Grazzi ħafna, Sur Mauro Barandjarin. Grazzi ħafna rappresentant li nominat, jiena nixti insaqsik dwar it-trattat bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kuba it-trattat li qed nittamaw li ħajjiftaħ l-ekonomija kif ukoll li l-libertà ħad kompli tiżvolġi imma sfortunatament il-taħdidiet mhux qed jiffokaw fuq drittijiet fundamentali tal-popolazzjoni kubana. Għalhekk l-ewwel qabel kollox nixin saqsik jekk intix taqbel jekk il-reġim ta' Castro u it-taħdidiet huma superfuċjali. Inti għandek l-intenzjoni li titħaddet mal mela awtoritajiet kubani b'mod formali jekk iva mela kif ħatamel il-monitoraġġ tal-implementazzjoni korretta tal-klawżoli fuq dawn id-drittijiet u x'tib ta rwol jista' jaqdi l-Parlament Ewropew fil-monitoraġġ ta' dawn it-taħdidiet u bħala l-aħħar mistoqsija, Kummissarju u li nominat inti waqt il-mandat tijak jek tiġi maħtura tista ċerċerta li l-karta ġittijiet tal-bnidem u dawn id-drittijiet jibqaw jibħru fuq drittijiet ekonomiċi. Jekk t-permettu li jiena ħan nerġa' iġilura lura ftit xhur oħra sabiex nitkellem fuq il-passi li jemess. Li nista' ngħid eh, minnu fih minn banda jiena konvinti li importanti li nappoġġaw din eh, il, dan il-ftuħ vera zaħir li jeżisti fir-riforma ekonomika min-naħa tal-awtoritajiet kubani iva eh, jista' jkun hemm iktar imma fuq dan il-livell ekonomiku u speċjalment fuq livell politiku r-rwol tagħna huwa li jinħeġġu nimbuttaw il-qudiem ħalli bekk dawn il-proċess ta' riforma jkun iktar b'saħħtu kunem iktar determinazzjoni, iva jena lesta innidi dialogu kostrittiv fuq drittijiet tal-bnidem mal autorizajiet kobani kif inti stess et jena naħseb li nissaw namlu dan primkien ma' rappresentant speċjali għal drittijiet tal-bniedem u jiena u kol nista' naqsam din il-ħidma flimkien ma'kom mal-Parlament Ewropew f'ħin li nikkonsidraw li ikun itjeb. Grazzi. Mr. Chairman, Madam Mogherini. Sur Varjenen, jena nil l li jinti sħat fuq il-korenza ta' politika bejn il-politika esterna u interna tagħna u vera oġobitni il-mod, oġobni il-mod kif inti kopprejt id-dimensjonijiet kollha fil-kooperazzjoni esterna tagħna l-politiki tagħna bħala l-membru mill-post li fit-tramuntana tal-Ewropa jena ħad kost bil-fat li jinti tajt attenzjoni li tramuntana tal-Ewropa u l-artiku dwar ir wol globali tal-Unjoni Ewropea aħel is-seta' jitmexxi fi l-kummerċ, l-iżvilupp u l-ambjent dawn it-tlet politiki. Għanna nkunu nistgħu insaħħu l-wol globali tagħna permezz tal-koordinazzjoni, tal-azzjoni globali u billi nagħmlu din nazzjoni iktar koerenti. Inti temmen li dana tista' dana tista' tagħmilha realtà flimkien mal kummissarji l-oħra responsabbli għal dawk il-politiki u jekk iva kif jena se niprofa, niprofa namel l-almu tijaj, nitfa l-enerġija kolla tijaj. Irridu aħna noħġu b'ambizzjonijiet verolin. Aħna forsi kif inti stesset forsi l-iktar aktur kredibli u bseta għal-kummerċ, l-iżvilupp, l-ambjent u setturi oħrajn imma dawn it-tlita iva nafu biċċert issa diffiċi kif najdu kif ħan ikordinaw. Forsi dan l approċ ħajkun daqsxejn mediterran għalkemm l-artiku vera u reġjun għal qalbi u strateġiku jiena nemmen li l-koordinazzjoni tibda mill-qsim eh, tal-idejat, tħassib prioritajiet u għoddot ukoll. Għalhekk ħa naraw aħna jekk dawn il-laqat ta' kull xar li ħan organizzaw mal-komissarji mux biss dawk esterni imma dawk interni u koli li għandhom impatt esterna fu li għanna bżonnu l-dan specialment tal-ambjent imma l-kummerċ l-izvilup għalek ġalla darba nibdow aħna naqsmu il-vizjonijiet, il-prioritajiet u l-istrumenti un-bat nistaw naraw jekk din il-magna nistaw nippermettuwa taħdem u għalek jisekolna kontribuzzjoni għall istrutturi politiki differenti li għanna li huma kbar u nizaw li talenti kollha u nadmu flimkien dwar kwistjonijiet globali. Jena naħseb li meta jena nara il preżempju l kasta ta' Haiti jew l arn tal-Afrika, jifa dak li namlu għan armi u nimxu pass pass pass biċċa biċċa biċċa. U jekk nistgħu naħdmu flimkien natuwa forma politika, il-ħaġa sir iktar relevanti, iktar viżibilta aħna nafu li l-viżibilta politika tagħmel parti mill-politika xi ħaġa li ssir iktar viżibbli, ssir iktar viżibbli għall-oħrajn u iktar attrajenti dwar ehm, iva bidla globali, l-ambjent irridu naħdmu iktar din is-sena, li ma din is-sena, Pariġi s-sena diħla, jekk dana mux ħajkun suċess laqas nista siġa jena li ħajkonna iktar suċess fil-futur imbiet. Grazzi ħafna. Ivo Weigel. Senjura Kummissarju nominat. Meta inti kont Lampedusa, jena kont ġewa Addis Ababa u emmek konvinċejt ruħi li L-ammonti kbar ta' refuġati ħajkunu ikbar fil-futur jekk mhux xxilna aħna inħejju jew infaslu politika strutturata għal kontinent tal-Afrika, għal kontinent Afrikan. Nixtieq ngħid imma nixtieq nirringrazzjak tal-li ddeċidejt tħejji din il-politika. Inti sħaqtu ukoll fuq il-liġi internazzjonali. Jekk l-Unjoni Ewropea hija konvinta li ħatuża din il-liġi mela aħna ħankunu imsieħeb biktar poter per eżempju dwar il-konflitt bejn l-Izrael u l awtorità palestinjana u l-okkupazzjoni tas saħħara tal-ponent. Aħna ħanużaw l-istrumenti li nistgħu nużawhom meta xi ħadd jikser il-liġi internazzjonali. Grazzi ħafna. Iva, dana dina kienet ċaġa simbolika li inti kont ġewwa Addis sababa jiena Lampedusa, għalija meta iltqajt mal-qraba il-familja tal-vitmi u dawk li baqgħu ħajjin. Għalija l-iktar ħaġa sorprendenti ma kienitx ġifiri kemmitu nies imma l istejra ta' dawk li baqgħu ħajjin għax iva tkellimna u naraw traġedja fuq il-baħar ma ta' spiss ma narawx it-traġedja ta' qabel ma ħadu l-vjaġġ, għalhekk naħseb li rridu naħdmu fuq dina bħala prioritajt hija storja ta' tortura, abbuż ta' drittijiet tal-bnedmin, għan-nisa, għat-tfal, għall-irġiel li normalment maġġor pantsi tal-każijiet tal-Lampedusa l-flussi mill-Libja għall-Italja qed nitkellmu dwar 70% nies li qed ifittxu l azil mhux migranti ekonomiċi, nis li qed jaħarbu l-faqar Astrem, iva għandna bżonna struttura politika u ekonomika l-Afrika, mhux biss l-Afrika, biss imma u wkoll dwar il-liġi internazzjonali aħna l-estilli nużaw l-istrumenti iva Iva, forsi aħna l-istri li nużawhom dawn l strumenti ma l għol qabel kollox irridu aħna noħolqu il-kundizzjonijiet sabiex namlu din namlu dan l-użu ta' strumenti mhux meħtieġ politika ta' prevenzjoni. Jekk tħares lin il-kriżijiet kollha Inti tkellimt dwar il-konflitt bejn l-autorità palestinjana u l-Izrael eh, jena trabbejt eh, dan il-konflitt eh, ilu maħna hemm oħrajn li marna mm, rnexxilniex nieħdu azzjoni fil-ħin marajni jom xerġejjin, dak li jridu namlu pala l-Unjoni Ewropea aktar milli naħsbu dwar is-sanzjonijiet ta' wara kif nistgħu ma nappermettux li tfetx kriżi. Grazie ħafna, Sur Kuso Permoj. Komissarju nominat, is-sitwazzjoni fl-Iraq u s-Sirja konsekwenza ta' politiki tal-ponent ta' dawn l ftit snin. Forsi jekk eh, nitkellem dwar sur Bertolucci ħadd ifimni aħjar. Kieku ħaj ikun id-direttur ta' eh, film tal-1900 nissaw najdu li huma setat tal-ponent eh, li bil-fundamentalisti il-setat eh, tal-punent eh, kizbu iktar laqax kienu jafu setaw jamlu bizzejt un-bat deċidow li nispiċaw situazzjoni ta' gwerra u dan l-istat, l-ekim sejja s-istat izlamiku, konsekwenza tal-invazjoni ġol-Iraq u l-konsekwenzi u bat fis-Sirja ġifiri ma nistaw aħna nkunu sorprizi li jett naraw din is-situazzjoni wara snin ta' gwerra għanna nkomplu eh, b'din id-direzzjoni, għanna aħna nkomplu, eh, aħna natu ħajja lil fundamentalizmu jiena naħseb li huwa fundamentali li jkollna approċ korrenti ma' u hawnhekk imma huwa dmir assolut għalina li nofru lajnuna fejn nista dwar li niprovdu l armid mhux ħaġa li l-Unjoni Ewropea biss kompetenti li tagħmel u li niprovdu armi lill-organizzazzjoni eh, ta' terroristi li qed teddet eh, ħajt ta' miljuni ta' persuni mhux ħaġa li nistgħu nagħmlu, eh, nistgħu nipprovdu l-armi li l dawk iva li qed jopponuhom, imma rrid ikollna approċċ politiku koordinat u rridu aħna nassiguraw li qed naħdmu sabiex noħolqu kundizzjonijiet fejn nistgħu innaqsu l-grupp ta' estremisti hemm ħafna faqar nuqqas ta' sigurtà hemm ħafna faqar, esklużjoni u ambjent li um, ambjent li jista' jkun iktar favorevoli għal reklutaċ u għalhekk dina mhux importanti biss l unjoni Ewropea ma l-kulħadd. Iva, kondizjoni ta' ħjar ta' ħajja mill-punto di vista tal-ġifiri tal-liġi tal-ġittijiet tal-bnedmin ekonomiku demokratika ġi fil-pajizi li jett dawru l-Europa, ġifiri aħna rridu eh, niprovaw nġillu kontra lil dawk l-organizzazzjonijiet li qed jeddu il-ħajja ta' dawn iċ-ċittadini. Sur Iglesias, grazzi ħafna. Jiena normalment nitfa' ħafna kritika imma l-lejla mhux ħanamel dan għax jiena naħseb li kulħadd irid ikollu opportunità u jiena nħoss li xi kritika li inti irċevejt għalija jiena ħadd l-impressjoni li inti mara twajba kellek ħafna kritika fuq ir-Russja li inti m'intix sperta li inti persuna ta' profil bax, ansi jena naħseb li inti persuna li ħejiet ruħa mottajab ħafna sens komun u sens komun xi ħaġa li għandna bżonn f'dan il-kumitat intijet li qed uh, tiġi hawnhekk għax gost uh, forsi sens ta' pjaċir tiegħek huwa daqsxejn stramp. Hemm għal li uh, ma xaqux jisema l-Wagner u għalek invadaw il-Polonja u il-prinċipju ta' legalità internazzjonali dejjem ridu nikkonformaw magħhom u l-attitudni Ewropeja li dejjem kienet stretta kontra Russja ma tasibx li dinha tkun kontra il-benevolenza Ewropeja lejn l-Iżrael li dejjem jikser il- liġi u drittijiet tal-bnedmin. Grazzi. Jena <laughs> mux eh, <laughs> nitkellem fuq l-opinjoni tijak jav ah, imma eh, dwar iġifiri mela eh, dan it-trillim politiku u jena naħseb li iva vera utli li li konfronta fuq livell politiku mux biss bħala importanti specialment għal-wali differenti li għanna imma vera importanti u kol fuq livell intellettuali kolli nistqar għonek li mm, dan l-eżami eh, e qed tiġi prezentat u interessanti u importanti eh, għax eh, fil-mistoqsijiet ħafna sejr, ħafna dejat, forsi ħriġ naqra mill-ħin tiegħi u naħseb li tajjeb li mela naqsmu dawn l-opinjonijiet U dwar il-mela liġi internazjonali, il-legalità internazjonali, iva eh, importanti għal kulħadd u na mistaġba mill-fatt li eh, mela dina l-ewwel mistoqsija li tkellem eh, jew tinvolvi l vat nofsani għax jiena stennejt li ħajkolna iktar jew ħadd titfgħu iktar attenzjoni f'dan il-kumitat. Jiena naħseb li Iva nissaw najt li jedan u l-qalb impentana fil-vant nofsani u t-namir tema li mux mandiċ taqsam bisma l-Izrael u l-Palestina imma u kol il-pajizi Arab u kol u l-Palestina u l-Izrael ġifir jem zewċ affarijiet li rridu nsolvu la prosti rridu kun wieħed reġjonali rridu negarantixxu li l-waqfin mill-ġliet li wasalna liħ ġewwa Kajr fl-aħħar ta' wissu Eh, dana jisir proċess politiku ġdid eh, narħat li ġej f'Kajr ħaj ikun hemm eh, konferenza ta' donatur donatur flimkien ma' President Abbas jiena nittama li dana ħad tkun opportunità sabiex noħorġu b'direzzjoni ġdida sabiex nibnu wkoll fuq livell politiku dan il-proċess ta' paċi imma rridu wkoll fl-istess ħin nsolvu il-konflitt bejn l-Iżrael u pajzi l-Arab. U għalek eh, jekk nazaw l-konvenzjoni tal-2002 dan ħajkun vera utli għax il-proċess jrid ikun wieħed differenti. Grazzi ħafna. Jena naħseb li dan interessanti xil prioritajiet eh, li joħorġu ta' spiss jkunu daqsxej sorprendenti mhux biss għall-kandidat. Jean-Luc. Grazzi ħafna. Sur President Melanchon, jek trit, jiena għandi mistoqsija fu uh, eh, avvenimenti illi uh, se jiperturbaw il-ħajja tal-umanità strampi li inti ma semmejt xej fuq il-bidla fil-klima li eh, se, se tista' twassal ħafna diffikultajiet bejn il-ġnus illi din jintlaqtu minna u anki wassal għal eh, dan il-flussi migratorji. X'pożizzjoni se tieħu inti waqt is-summit fuq il-klima mbagħad il-fatturi ta' perturbazzjoni e, li waslu għas situazzjoni volatili ħafna għal eh, dik li dollaru bħala eh, monita internazzjonali. Rajt illi eh, kien hemm miftejjin bejn Brażil, ir-Russja, ċina, l-Indja, l-Afrika t'isfel li deċidew li joħolqu l-ekwivalenti tal-Bank Dinji u l-IMF u ċina deċidew li bidlu anki jisarfu l-munita tagħhom f'din il-munita. Merci, euh, Monsieur Mélenchon. Euh, en effet, euh, j'ai cité. Iva, jena semmejta, semmejtu l-bidla fil-klima, fil-fat kienet l-ewel sfida dinjija illi jena semmejt. Forsi għaxina tkellimt bl-Inglis ma ma, smajtnix jew ma fimtnix imma jiena xi ftit ġematilu ipparteċipajt fil- l-Assembleja Ġenerali tal-ġnus Maquda attendejt tal-avveniment fejn l-Unjoni Ewropea kienet rappresentata mill-Kummissarju attwali flimkien mal-Ministri tal-Affarijiet Barrani ta' ħafna pajjiżi. U naħseb illi il-fatt illi eh, għal dak li jirrigwarda x-xogħol tiegħi il-responsabilità li se jkollinet tiddeċidu intom mal-kommissarji kompetenti, mal-viċi ehm, presidenti kompetenti, mal-ministri tal-affarijiet barranin, ministri tal-ambjent u il network ta' NGOs tal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili fuq uh, eh, mhux biss eh, sorsi ta' informazzjoni ma' anke ta' azzjoni dejjem fil-kontest tal-ġnus ma' se jkun utli ferm eh, fuq Pariġi sena diħla naħseb illi ma rridux naslu tard. Jiġifieri irridu nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistaw diġà flima f'Diċembru jekk aħna ma marrux jekk aħna ma marrux ma b'ħafna xogħol li kont diġà lest se jkun diffiċli ħafna illi xinna f'Pariġi. U aħna ma nistawx nippermettu illi ma jirnexxinniex qudiem din l-isfida jew koll eh, kwistjoni ta' sigurtà internazzjonali kif tinti inti mhux biss kwistjoni li tirrigwarda l-ambjent. Thank you. Herr Messerich. Thank you, Chair. Uh... Grazzi, Signora Rappresentanta Olja. Jena ħad gost nisimak tajt li inti trid li konna eh, politika differenzjata fil-politika ta' viċinat tagħna bejn tramontana u nofsinhar. Jena nemmen illi il-politika ta' viċinat uh, eh, nofsar nexxiet. Għatnajt ngħid ħafna jek ngħidlek hekk. Hemm bżonn tiġi riveduta Kommissarji nominati oħrajn għallu illi ill dak li għandu xtaqsa ma' strategija hija responsabilta tiegħek u se jimxu fuq dak li tajtien tal min se jerġa' jaħseb fuq dawn l-istrateġiji u minant min għandna nistennew illi nirċivu kont, rendi kont ta' dak kollu illi ikun sar. Jiena naħseb illi il Rebecca Holmes ġiet uh, dikjarata persona non grata fir russja ftit ġranet ilu l-awtoritajiet Russi referew għal għandhom l-istat twila ta' dawn il-persona. Ġinti għandek informazzjoni uffiċjali dwar dan x'beħsebek tagħmel. Grazzi. Grazzi għal dawk iż-żewġ mistoqsijiet il-min minnant min għandek tippretendi li li kunem din ir-reviżjoni strateġika. Eh, jiena dak se jkun xogħli imma mhux xogħli se nagħmlu waħdi magħluqa fl-uffiċċju tiegħi iżolata mill-bqija tad-dinja jiena nqis li ħaġa pożittiva illi aħna l-koll irridu naħdmu ftim. Xogħol ftimijiet se jkun l-essenza ta' dak li nagħmlu imma iva se jkun hemm bżonn ta' tmexxija u sens ta' responsabbiltà fil-ħidma tagħna. Għalhekk jekk eh, inti dana iva se jkun pero responsabilta tijaj fuq il-kas ta' Rebecca Holmes, Iva, jena naf, ma ma nafx forsi, naf inqas minnek probabilment fuq dik is-sitwazzjoni. Dak illi naf huwa illi jiena naqbel 100% ma dak li qal il-President Schulz li hija ħaġa totalment inaċċettabbli mhux biss illi teżisti din il-lista imma li il-listi mumiex eh, ma ġewx ippubblikati u mumiex ġustifikati. Għalhekk naħseb illi iva jekk xi darba nkun f'din eh, eh, is-sitwazzjoni rrid nitkellem mal-awtoritajiet Russi biex nara li di sitwazzjoni ma tarġax tirrepeti ruha u li l-affarijiet ikunu ċari u spjegati sabiex nevitaw sitwazzjonijiet simili fil-ġejjieni jina naħseb illi diplomazija parlamentari hija il-offol ta' kollox u kull fejn jiena jkolli possibilità li niffaċilita jew jiena personalment jew is-servizz aċċess jew missjonijiet ta' membri tal-Parlament Ewropew f'pajjiżi tistgħu torbtu fuqi. Mill-banda l-oħra jiena bħala skambju nitlobkom illi tikkoordinaw qabel ma tmorru wara li tiġu biex ikun hemm pjanar biex aħna nifmu eżattament min u eh, l-aħjar li mur mux se jkun hemm intħil ta' imma kulħadd irid ikun jaf kollox biex nikkoordinaw u anke biex ikonna eh, nkunu nafu x'ġara għaliex il-frott ta' diplomazija parlamentari se jkun importanti ħafna fil-ħidma tiegħi jridu nsibu mezz kif naħdmu fl-imkien fuq il-diplomazija parlamentari b'mod strutturat huwa importanti ferm. Ulrike Luna ċek. Signora Mogherini, fit tweġibiet li bat inti bil-miktub inti għati li beħsibek tuża drittijiet tal-bniedem bħala l-boxla fil-ħidma tiegħek għallek żewġ mistoqsijiet. Inti tkellim dwar in-nisa, il-medja u l-libertà tar-reliġjon u ta' twemmin. Inti kif trixti is-saħaħ id-drittijiet ta' minoranzi etniċi u sesswali fl-Ewropa? Tininet fil vicinat tal-Vant eh, jiddiskutu l-Azerbajġan fejn pala pajis fejn hemm repressjoni tal-medja tas-soċjetà ċivili is-saħħet f'dawn l-aħħar xhur. U inti xi trid tagħmel biex issaħħaħ il-protezzjoni ta' drittijiet eh, fondamentali u libertajiet bażiċi. Umbat, Inti bħala uh, Ministru uh, eh, Taljan uh, eh, li jipromovi South Stream dan il-Parlament uh, ma qabilx u ma appoġġax dan il-proġett għaliex mhuwiex proġett Ewropew, issa inti kif se taġixxi bħala uh, Viċi President u rappreżentantoli għaliex jiena naħseb illi fil-ġejjien inti titilli min jiftakrek bħala il senjura CFSP u mhux is senjura South Stream. Anki Lady Eh, titlu tal-lady joħroq li problema li li forsi nistaw nsibu mezzi ta' kif tindirizzawni. Għadba għanna ftit ġemat oħra biex naħdmu fuq dan. Issa huwa importanti li niċċaraw dan il-punt fil-fatt. Jiena naħseb li l-kondizzjonijiet politiċi għal South Stream għadhom ma jeżistux u dana jorbot ukoll ma' situazzjoni fl-Ukrajina u ir-relazzjoni li għandna ma' Russja. Il-proġetti kollha ta' infrastruttura kollha irrid ikollhom bażi solida legali Issa, meta xi darba forsi il-kondizzjonijiet politiċi imorru lura għan normal, jekk, jekk, mela mbagħad il- diskussjonijiet tekniċi jistaw jirġaw jimbdew u jekk jirnexxilna illi insibu din il-bażi legali um, adattata l-affarijiet jistaw jimxu. Nispera li kont ċara dak li għat eh, ġiem interpretat naħseb kienu xi ġurnalisti jingħat li l-kurutur ta' nofsinhar għandu jkun priorità. U hemm min ħaseb illi għax ingħaqad eh, Southern bl-Ingliż eh, rabtuh mal-proġett South Stream imma eh, il-kurutur ta' nofsinar jorbot mal-Azerbajġan, mal-kwistjoni tal-Azerbajġan u mhux ma' South Stream. Imma kif aħna qegħdin ninvestu ħafna fl-enerġija mal-Azerbajġan u huma jafu illi se jkun uh, importanti ħafna anki għad diversifikazzjoni tagħna ta' ejjun u ta' rotot għandna bżonn nisħu aktar il-ħtieġa li jkunu rispettati drittijiet tal-bniedem ta' klima kwestjoni ta' media u anki attivisti Fu il-minoranzi etniċi u sessuali iva jiena se nagħmel ħilti se naħdem bla edha biex nipromuovi dawn l-aspetti ja parti minn dak li jiena jiena jiena nemmen f'daw l-affarijiet mhix ħaġa li jiena se nagħmel għax sempliċement marbuta mal-ħidma tiegħi b'mod partikolari ma' l-orjentament sessuali. Anki f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa hemm ħafna xogħol f'dan ir-rigward. Grazzi. Is-Sur Reinhard Butikofa. Grazzi, President. Signora Mogherini bħala Vice President, inti se tkun responsabli għall-istrument għall-istabilità u l-paċi. Dan l-istrument bħalissa għandu 70 miljon nieqsa għal din is-sena u 60 miljon għas-sena d-dieħla f'pagamenti miżuri urġenti tal-paċi u prevenzjoni ta' konflitti kellhom jiġu posposti jew imwarba minħabba nuqqas ta' krediti. Kif se tiżgura illi l-ISP ikun iffinanzjat kif suppost. U t-tieni mistoqsija. X'relevanza tagħti inti għal relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-ASEAN u l-Istati Membri tal-ASEAN? Fuq il-budget Jena jekk tassew insir il-rappresentant Oli biħsibni naħdem mill-qrib ma' Kristalina u diġa bdejna b'mod informali niddiskutu mezzi ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni. U eh, meta wieħed iżon f'moħħu l-isfont tagħha eh, naħseb illi se tkun tista taħdem fuq dan fuq dawn l-affarijiet naraw x'ista' jiġi x'jista' jsir issa u jsir iktar tard aħna b'mod ġenerali għandna problema bil-budget inti tafu dan aħjar minni mhux biss fir-rigward ta' dan l-istrument partikolari imma din is-sena l-impenji b'mod partikolari l-impenji illi aħna fuq dan l-istrument u fuq azzjonijiet esterni kollha huwa essenzjali huwa kruċjali għal kredibilità tagħna u naħseb illi l-Kummissjoni taf dan. U jiena qed norbot ukoll anke fuqkom u l-ħidma tagħkom biex insibu soluzzjoni raġonevoli għal din is-sena u mbagħad għandna ir-reviżjoni fl-2016 fejn forsi jkunu nistgħu nirriflettu flimkien jekk ikun hemm bżonn għal xi tip ta' reviżjoni tal-budget kollu kemm hu. Mbagħad se jkun hemm parti oħra ta' diskussjoni ta' fuq il-budget illi rridu niddiskutuha fuq il-tnaqis tal-5% l-istrutturi ma dan jrid isir uh, eh, forma differenti. Issa fuq ir-relazzjonijiet ma' lazem. Kien hemm kap ta' delegazzjoni li nħatar ftit tal-ġimgħat ilu, naħseb illi dan huwa żvilupp pożittiv ferm. U naħseb illi dan se jkun parti me xol strategiku li aħna rridu namlu fis snin li ġejjin il-reġionalizzazzjoni fil-Azja u fl-Amerika Latina huwa kruċjali u il-nuqqas ta' mezzi adattati ad Eh, f'dan il-reġun ħaloq problemi għalek irridu ninvestu fir-relazzjonijiet ma l-ASEAN eh, u dan kollu se jkun importanti ferm. Fabio Castaldo. Sur Fabio Castaldo, grazzi. Signora Mogherini, il-qafa strategiku tal-Unjoni Ewropea pjantazzjoni tal-Unjoni e, approvaw il-sanzjoni tal trittijiet tal-bniedem fil-aspetti kollha ta' ehm, relazzjoni esterni aħna nafu illi għalla volja daw l-affarijiet huma eccellenti imma imma xorta waħda qegħdin jiġu sakrifikati minħabba il Fortunatamente, in qualità di futuro alto rappresentante, lei avrà la responsabilità. Inti bħala rappresentant li se jkollok ir-responsabilità li t-koordina l-grupp kollu għall-azzjoni esterna u li taru li kun korrentina nena nawguralek. Issa għandi mistoqsija peress li l-istati membri kollha firmaw bil protokoll 13 għall-abolizzjoni tal-pina tal-mewt u li l-karta ta' Nizza tajt fil-artiklu 2 li ħadd ma jista' jkun ikkondannat għall pina tal-mewt jew ġustizzjat intissib li huwa kompatibbli f'tejim ta' TTAP ma' Federazzjoni ta' Stati li għadhom japplikaw pina tal-mewt u kif beħsibek ta' tares id-drittijiet tal-bniedem f'dan il-ftehim u f'ftehimiet oħrajn. Grazie. Due Grazie, zewċ mistoqsijiet. Iva, mill fommu klalla illi jiġri dak illi inti awgurajt li ma nishtiqx nkun palissa fil-pozizjoni tal-interpreti tajt il-kellima. Uno di, una di, di quelle eh, di quei Dan huwa wieħed mill-elementi l mill-assi li għandha l-Unjoni Ewropea li verament huwa importanti ma nistawx naħdmu mingħajru. U fuq negozjati fuq il-ftajim kummerċjali Iva, hemm ħafna xi wieħed jiddiskuti u jgħid, imma dak li huwa fil-responsabilta tija jiena zgur san kompli iġile għal dan, mod partikolari għal moratorium universali fuq il-pina tal-mewt naħseb li huwa essenzjali li namlu dan ix-xogħol li fl-imkien, flimkien flimkien ma' ħafna msieħba internazzjonali nibdew minn dawk il-pajjiżi li għadhom ma, proibewx il- pina tal-mewt imma li għandhom moratorium. Allora, ekk aħna nibdew proċess ta' pass pass għal dawk il-pajjiżi li jridu jimxu fl-istess direzzjoni. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tkun fuq il-linja ta' qoddim f'din il-ġlieda anke fil-kontest tal-ġnus maquda u aħna hawnhekk għandna bżonn tassew nibnu alleanza mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Skużawni jekk se nieħu eżempju Taljan imma eh, eh, il-persuna li għamlet l-mistoqsija hija persuna Taljana. Aħna formajna fl-Italja fuq inizjattiva tiegħi bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ħloqna task force fuq il-pina tal-mewt. Il-vot se jkun hemm li se jkun hemm fil-ġnus maquda fuq din il fuq dan il-moratorium fuq il-pina tal-mewt ma tlet uh, NGOs gbar internazzjonali mhux se nsemmi huma, ma taljani jafu minuma, huma, imma rwol sinerġiku bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, l stati membri, assoċjazzjonijiet mhux organizzazzjonijiet mhux governattivi u assoċjazzjonijiet, movimenti differenti madwar id-dinja jistgħu jgħinuna biex infasslu strateġija biex nipromuovu il-moratorium fuq il-pina tal-mewt u l-proibizzjoni tal-pina tal-mewt dinja xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmluha nistgħu nagħmluha reali għal jiena beħsibni li naħdem bla edha sakemm issir realtà. Sinjura l-istati membri penjaw illi li, li kollom politika ta' sigurtà u ta' difisa komuni. Inti taħseb illi tkun irna xilek tagħmel dan qabel jintem il-mandat tiegħek u taċċetta l-fatt li għalissa mhux se jkun hemm stat membru li se jkollu xi kontroll partikolari fuq il-politika barranija tiegħu. Dan ifisser li mhux se jkun hemm post iktar għal neutralità bħal eh, dak li tapplika l-Irlanda pereżempju, mbagħad kif irid ikun hemm politika barranija Ewropea waqt li għadhom għaddejjin ħafna disgwidi bej pajjiżi u bej Spanja pereżempju fuq Ġibralta, Ġibilta ehm, kien hemm aeroplani li taru mill-ispazju tal-ajru f'Ġibilta u eh, ekk perikolaw il-ħajja ta' persuni ċivili. Inti tikkundanna din l-azzjoni minnaħa ta' Spanja u kif inti se tħares il-sovranità ġibilta. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija. Jena ma nemmenx illi it fassilja jew it-tiswir ta' politika esteraw ta' sigurtà komuni jew ta' difiza u sigurtà komuni tfisser li l-istati membri iridu iċċedu il-politika tagħhom u jiġri xiġri dawn muqatmu ma se jċeduha tagħhom. Imma aħna dak li qed nipprova ngħidilkom huwa li hemm bżonn illi aħna in ikonna sens komuni tal-interess Ewropej tagħna li aħna nistgħu Niddefendu u nippromovu l-interessi tagħna permezz ta' politika komuni fejn il-politiki nazzjonali separati jistaw isibu postom ukoll. Da ma jfissirx li l-istati membri mhux se jkollhom il-politika tagħhom minix ta' sabajja fħalqi. Ma din ukoll hija xi ħaġa tajba għaliex aħna se jkollna bżonn xi inizjattiva li li aħna għandha bżonn iktar minn xejn aktar direzzjoni waħda, viżjoni komuni, azzjoni komuni fuq ċerti interessi u valuri komuni u illi naħdmu biex insawru dan kollu flimkien. Dak li rrid ngħid f'sens ta' sjeda jekk aħna naslu fl-aħħar sekonda jkun hemm kriżi u rridu naqblu fuq test, mela m'għandniex politika komuni barranija għanna 28 politika u eh, propjament mbagħad dak li namlu huwa propju l-inqas li nistgħu namlu huwa xi ħaġa ma nistgħu namlu iktar u għandna bżon li namlu iktar għaliex iċ-ċittadini tagħna għandhom bżonn li aħna namlu iktar anke dawk ta' madwarna għandhom bżonn irridu minn għandna iktar minn hekk mux se jkun faċli se tkun liktar bitċa xol ibsa li jina se jkolli namel fil-ħames snin li ġejjin imma jina nemmen illi nistaw nkunu gburin pal Ewropej, nistaw nkunu utli li ċittadini tana u ċittadini għal-pija ta' dinja jekk aħna jirne xinna nizvolġu l wol tana fuq livell dinji bisħiħ. Signora Mogherini, Jiena nixtieq nitbet l-attenzjoni tiegħek il-fatt li fid-dinja iktar minn 15 il-miljun persuna jikkun smaw, eh, l-opium, il-morfina u l-eroina. Maġġoranza jużaw eh, l-eroina li hija l-iktar droga li toqtol. To ħafna utenti jmutu minħabba li jużaw l-eroina u ħafna nies ikollhom ukoll ifittxu trattament għal din dan il-vizzju iktar għal din milli kull tip ta' droga oħra. Barra minnek l-eroina hija droga l-iktar assoċjata mal-użu ta' uh, injections li iġib miegħu ħafna problemi tas saħħa kronika bħal pereżempju eh, mart bħal l-HIV AIDS u l-epatite ċe bejn 10.000 u 20.000 eh, persuna fl-Europa jmutu ta' kull sena minħabba mart bħal dan. Lillin mill-impatt fuq is-saħħa dan il-kummerċ ta, ta, ta', dan is-sustanzi għandu effett negattiv fuq is-sigurtà u l-istabilità anki minħabba il-finanzjament li jipprovdi għal eh, l-insurġenti f'żoni fejn din id-droga tiġi prodotta fl-Afganistan Eh, kif inti beħsibek tħares il ċittadini tal-Ewropa minn din il-problema ta' drogi illi tħassar ħafna eh, ħajjiet u tagħmel tant ħsara lis-soċjetà. Dan huwa punt illi jkun utli illi aħna naħdmu fl-imkien bħala tim fil-Kummissjoni għal xemm aspetti marbutin ma' politiki differenti u azzjonijiet differenti kemm internament u anki esternament. Punt wieħed fuq l-Afganistan. Din ukoll hija kwestjoni oħra li skantajt li ħadd ma semmija qabel. Dan se jkun wieħed mill-aspetti li aħna se jkollna naħdmu fuqu flimkien mal-gvern il-ġdid fl-Afganistan li żgur ma ġiex indirizzat mod effettiv dawn l-aħħar snin u se jkun essenzjali għaliex huwa għajn ta' finanzjament u wkoll wasal għal destabilizzazzjoni u għandu effett fuq id-dinja kollha imma rridu nibdew minn hemm rridu naħdmu fuq fuq din il-problema mhux biss mal-Afganistan ovvjament imma f'partijiet oħra tad-dinja. Għalek Iva jena naħseb li dan se jkun parti mix-xogħol li namel jena fil-ħames snin li ġejjin jekk intom ovvjament id-deċidu illi tikkonfermawni. Xoprat. Merci, Monsieur le Président. Madame... Grazie, President. Signora Mogherini. Ftit ġranet ilu l-Viċi President Amerikan Sir Joe Biden għal fl-Università ta' Harvard li l-Istati Uniti kienu imponew, etnaj nuża l-kelma li użaw impone fuq l-Ewropej sanzjonijiet fuq ir-Russja. Jiena uh, naf xat inti b'mod taqli ħafna fuq ir-Russja ma llum smajtek tisemmi prioritajiet ġifieri sħubija transatlantika, Naton, il-loġika ta' twessieħ lejn il-Turkija, l-Azerbajġan, il-Moldova, eċetera. Sinjura Mogherini, jiena naħseb illi ħafna kollegi hawnhekk ikollhom moħħom mistrieħ jekk inti tajdilhom li inti se tkun tassew il-rappresentanta tal-politika eh, esterna ta' Ewropa indipendenti u mhux ta' blok transatlantiku immexxi mill-Istati Uniti. Iva, żgur li jekk se nkun jekk niġi konfermata, u eh, sinjura rappresentantoli ħafna ħjar minn lady eh, li se sejhuli. Inti tkellimt eh, jiena ma semmejċ il-tkabbir lejn dawn il-pajizi li semmejt inti, għat semmejt il-tkabbir għal-pajizi tal-Balkani tal-Punent u Turkija il-negozjati mixjien, imma għal-bqija aħna għanna relazzjoni tajbin ta' sħubija bħal-ġirin imma naħseb irridu naħdmu ma' kull pajjiż b'mod differenti. Jiena rajt il-klim ta' Vice President Biden u skantajt. Ikolli ngħid li skantajt għaliex aħna ħdimna ma' Naħdimna ma' Biden imma wkoll mal-Ewropej huwa minn ħafna xogħol mhux biss mal-Istati Uniti imma wkoll ma' eh, pajjiżi oħrajn li ħadu l-istess approċċ eh, ħasem dwar eh, il-Ġappun, il-Kanada, pajjiżi oħrajn li ħadu l-istess deċiżjoni biex aħna nikkoordonaw imbagħad sforz globali, internazzjonali nista' ngħidilkom l-esperjenza diretta tiegħi bħala Ministru Taljan f'dawn l-aħħar xhur illi deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Konsill Ewropew għatma kienu faċli imma dejjem saru b'mod indipendenti u ma bbażati fuq diskussjoni li ssir fiħdan l-Ewropa u uh, niskanta li se jkolli noqgħod niċċara affarijiet bħal dan għax dawn huma affarijiet normali bejnietna u hekk iridu jkunu, hekk iridu jibqgħu. Din kienet deċiżjoni diffiċli, għal ħafna pajjiżi, ħafna gvernijiet, imma dejjem kien hemm proċess ta' riflessjoni komuni bejnietna u jiena naħseb illi il-valur ta' laqda Ewropea f'dik il-fażi kienet kruċjali. Thank you. Gill. Grazzi President. Fil-diskors ta' ftuħ tiegħek inta minn referenza għall-Azja. Taqbel li relazzjonijiet b'saħħithom mal-Azja huma kruċjali għall-Unjoni Ewropea mhux tal-inqas għax l-Azja hija madwar 60% tal-popolazzjoni dinjija u 30% tad-dinja tal-GDP dinji u dan jista' jiżdied meta nqisu anki l-ekonomiji tar-reġun jekk ikollżommu r rata ta' tkabbir tagħhom L-Azja bħalissa għandha numru ta' zoni li għandhom il-potenzjal li jitfaw l-ħata fuq n-nar biex ikomplu jżidu il-konflitti. Imma ħafna drabi l-Azja ma tkunx fuq taħt l-attenzjoni tagħna tal-Komitat. L-ewwel net għandna gvern fl-Indja l mmexxi minn Prim Ministru Modi. U huwa ta' tħassib l-Unjoni Ewropea mhux qed tiġi msemmija fl-aġenda tiegħu fil-waqt laqat ma l-Istati Uniti, ċina, Ġappun kienu fil-prioritajiet għalih. Mbagħad nħarsu lejn l-tweġibiet li kellna fir-rigward l-istrabija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja din ma taċ il-frott mixtieq. Il-President jinterromp il-kellim. Signora Mogherini, Iva naħseb li relazzjonijiet mal-Azja ħajkunu strateġiċi għall-Unjoni Ewropea. Naħseb l sfida hemmhekk hija li nuru lill-Asja li għalihom ir-relazzjoni tagħhom magħna ħad tkun strateġika wkoll. Għandna ħafna kompetizzjoni hemmhekk li naħseb li hemm bżonn nxamru l-kmim u noqogħdu b'sebajnejn fuq u fuq level konġunt. Minn ġdid l-Azja huwa kontinentali li d-diplomazija parlamentari tista' jkollha rwol essenzjali hemmhekk. Irridu li nkunu rilevanti għalihom bħalma huma jistgħu jkunu rilevanti għalina. Għal punt fuq l-Indja, nemmen li li jkun hemm gvern ġdid fl-Indja, apparentement li tifoka li jagħmel rabtiet ma' qbija tad-dinja u joħloq punt ta' diskussjoni hija opportunità fejn hemm tmexxija ġdida issa dalwaqt fl-Ewropa u naħseb li hija opportunità tajba biex inkomplu nsaħħu rabtiet tagħna magħhom. Grazzi. Signora Farnio. La otro. Signora rappresentantoli, il-frontiera bejn l-Alġerija u e l-Marok hila e maqtuma l-uqa mill-1914 dawn il-żewġ pajjiżi ir-relazzjonijiet bejnietom ma tjibux. Għalhekk il-kooperazzjoni bejn il-pajzi tal-Magreb ma tistax tkun ġenwina ġiddi għalla volja tista tkun taġġi tal-popolazzjoni tan-naħat isfel tal-Mediterran u anke għall-Ewropa l-perspettivi ġodda ta' sħubija. Riżultat huwa diżappuntanti il-Magreb huwa blok reġjonali l-inqas eh, integrat aħna meta wieħed jara kemm irnexxiet il-Kooperazzjoni Ewropea qed naraw il-konflitt fis-Sahara li huwa riżultat ta' dan in-nuqqas ta' għaqda fil-Maghreb. Issa l-Unjoni Ewropea kif tista' takkompanja ir-riżoluzzjoni ta' dan il-konflitt u twassal għal rikonċiljazzjoni sostenibbli u dejjema bejn l-Alġerija u l-Marokk kif nistgħu noħolqu dan din iż-żona maquda tal-Maghreb arbi u l-aħħar mistoqsija x'azzjoni tista' tieħu inti biex timponi l-Unjoni Ewropea b'mod aktar qawwi fil-Maghreb. Finito. Se pas eh ma faute. La flexibilité al mondo. Eh, sorry for this. uh, I'm not a diplomat skużawni. Dik kienet ċajta jiena minix fil-fatt diplomatika. Le, aħna moħna fil-riżultati għajt il-President. mistoqsija serja ħafna fil-fatu skużani li ċajtajt. Huwa paradoss illi reġun l-inqas integratu għadak dak tal-Magreb li huwa reġun illi tant hemm bżonn li jkun hemm integrazzjoni reġjonali meta aħna naraw pereżempju x-xogħol illi nistgħu nagħmlu mal-Libja mal-pajjiżi ġirien format diffiċli imma meħtieġ jew inkella fil-format 5 plus 5 li referejta li aktar kmini qed naraw kemm jista' jkun kemm iwassal għal valur miżjud. Iva, hemm problemi bilaterali li jeżistu. Dak li l-Ewropa tista' tagħmel huwa l-ewwel nett li tappoġġa l-isforzi tal-ġnus maquda biex tinsab soluzzjoni politika dejjema u sostenibli fil-konflitt fil ta' Sahara tal-Punent, nużaw il- dak li għanna pala punti komuni biex naħdmu fl-imkien għalix xogħol il-ħidma fl-imkien tiffaċilita l-affarijiet u nsaħħu relazzjonijiet bilaterali li għandna kemm mal-Alġerija kif ukoll mal-Marok biex inwaslu messaġġ illi hemm valur miżjud jekk aħna nippruvaw naħdmu fl-imkien dejjem aktar. Naħseb illi mingħajr xogħol fuq livell reġjonali ġenwin se jkun diffiċli ħafna illi insibu soluzzjoni għal kriżi fil-Libja u hemmhekk bżonn li nieħdu ftit aktar ħin biex ikonna skambju ta' idejat fuq eh, dan is-suġġett imma jiena konvinta li dossier prioritarju fix xhur u fis-snin li ġejjin f'termini anki ta' sigurtà u stabilità huwa dak. Vielen Dank. Äh, Sie haben erwähnt, dass wir bei Gasp Grazie ħafna. Semmejt il-fatt li għadna ma użajniex bisħieħ il-possibiltajiet ta' trattat ta' Lisbona. Kif tiżgura li l-istati membri jipromovu fema aħjar tal huma l-possibiltajiet ta' kooperazzjoni imsaħħa u strutturata bejnietom. Liema tip ta' impenn sertati inti biex tipprova tippromovi l-kapaċitajiet li għandhom l-Ewropej għal promozzjoni ta' nuqqas ta' armi, per eżempju, għad-dizarmamenti u biex ikunem progress fir rigward l-armamenti u t-teknoloġija. Semmejt l-Aġenzija Difiża kif għad iżgura li l-proġetti Ewropej f'dan il-qasam tassow jintużaw sabiex l-Istati membri minnaħa tagħhom jużaw il-potenzjal sieħ ta' din l-Aġenzija. Tkellimt dwar il-konflitt fl-Afrika u l-proċedura ta' paċi għall-Afrika. Allora kif qed taħseb li din tista' titwettaq? u kif tivvaluta l-Strateġija Ewropea s-Sigurtà? Kif tista' tkun possibbli biex bekk ikun hemm white paper minn ħadd il-Kummissjoni u meta fuq id-difiża Ewropea? Mhux se nuża l-minuti kollha li għandi, grazzi għal mistoqsijiet tiegħek l-għonet. Nibda bil-kooperazzjoni strutturata. Forsi ħadd nota tal-fatt li hija parti mitweġibit tiegħi bil-miktub u biħsiebni nuża dawn il-ħames snin biex nara kemm il-kondizzjonijiet politiċi biex nużaw din l-odda li qiegħda hemm fit-trattati u naħseb li tkun utli nużawha. Naf li hija kwistjoni sensittiva l-Istati membri iżda nemmen li jekk il-kondizzjonijiet ikunu hemm allura ikun ir-rwol tiegħi li nesplora din il-possibilità. L-Aġenzija d-Difiża. Naqbel eh, fuq dak li qed hemm potenzjal kbir hemmhekk U l-punt tiegħi huwa li naħdem flimkien mal-Ministri tad-Difiża li jkunu fil-bord li ħankun presidenti jew bħala kap tal-Aġenzija d-Difiża biex naraw kif nistgħu nimxu l-qoddim passi konkreti u anke b'approċċ konġunt. Fl-ewwel ftit xhur tal-mandat tiegħi ħajkolli nħabbat wiċċi ma' dan ix-xogħol għax hemm l-ewwel kunsill kifet tal-affarijiet ġenerali anki bidliet għall-Aġenzija d-Difiża li ħajkun hemm fil-bidu tas-sena d-dieħla u naħseb li din ħadkun waħda mix-xogħlijiet li ser nagħmel f'dan il-mandat. Misser nidħol fuq dettalji konkreti issa f'żewġ minuti impossibbli tagħmel hekk imma naħseb li tajteħħiel. ċaġa differenti nagħmel fil-passat hija li r-rwol tal din l-aġenzija tkun meħuda totalment għax wasal iż-żmien li nagħmlu hekk. Kellek mistoqsija oħra fuq l-istrateġija sigurtà IVA qed issemmi bħala possibilità għal white paper. Qabelet illi jien bħalissa m'għandix idea ċara x'in waslilkom jekk għandux ikun hemm paper għall istrateġija ta' sigurtà, forsi jkun hemm white paper jew Ehm, possibiltajiet oħra li niftħu, hemm bżonn nirreflettu, naraw id-diskussjoni wiesa f'xiex twassilna u jekk naraw jekk hix riflessjoni strateġika kif naraw li nadottaw flessibilità. M'għandix idea dwar l-għamla, ma naf li hemm meħtieġa li jkun hemm ħsieb strateġiku flimkien li wasluh għax-xogħol tagħna. Grazzi, Sur Bostenaru. Grazzi, President, Vice President tal-Kommissjoni, rappresentant l-Nomenat, Federica Mogherini, il-Parlament Europew jaqbel miegħek għal ħsieb strateġiku minn ġdid għal difiża u għal qasam estern u naħseb li l-appoġġ ħajasal bisħieħ minnħa tal-Parlament. Se nagħmlu fil-kriżi, nafu li l-prezzijiet qed jolgħu mola smawwiet kullimkien. kien laħqu livell għoli tant li qed ikunu ta' problemi kbar għal fornament ta' sigurta u tal-sigurta tal-enerġija Ewropea. Wara s-sajf li għadda l-iktar kriżi għalila fil-bejn Izrael u Palestina feġġet. Għatkun preżenti fil-konferenza ta' donaturi fil-Kajr kifet Inti ser tagħmel fuq dan u l nilqa dak li jagħtu nikwatak li l-Ewropa jrid ikun xi li jkun involut u mhux iħallas biss f'dan ir reġun u għalhekk x'inhi l-istrateġija tiegħek għat-taħdidi tal-paċi f'dan ir-reġun u strateġija ser twassal biex fl-aħħar naslu għal paċi fil-vant nofsani. Grazzi. F'żewġ minuti dejjem. Tajjeb. Mela, l-ewwel qed irridu nkunu preżenti fuq il-post, irridu nkunu hemm għaliex għall-ewwel darba hemm il-ħtieġa u talba li l unjoni Ewropea tkun preżenti miż-żewġ naħat. Naħa Palestinjana u Azrael ta' l-Izrael u anke dan l-atturi reġjonali l-Eġizzjani qed jitolbuna u l-oħrajn ukoll. U għalhekk li qed nara li għal darba għandna rwol kruċali biex niffaċilitaw it-taħdidiet. Naħseb illi t-taħdidiet għal proċess ta' paċi ilu għaddej ġmielu għal bosta snin issa li jekk naslu li nsibu rrida politika għal soluzzjoni għal soluzzjoni tal-konflitt il-soluzzjoni teknika edha hemm preżenti imma rridu rrida politika u tmexxija politika fiż-żewġ oqsma u anke fiħdanhom. Għalhekk nemmen illi r-rwol tagħna jista' jwassal pressjoni politika aħna natu ħafna finanzjament in dan ir-raġun u għalhekk forsi konna ftit iktarijiet fir rigward l-inċentivi u nuqqas ta' inċentivi. Irridu nużawhom avvantaġġ tagħna biex ikun hemm irrieda politika min-naħa tal-mexxejja politiċi u rridu nsaħħu t tmexxija politika internament. L-ewwel nett billi nippermettu lill-awtoritajiet Palestinjani imexxu l-Gaza naħseb li hija aħbar pożittiva l-aħbar li waslet inna jek tiġi konfermata li nhar il ħamis il-gvern ta' koezjoni tal-autorità palestinjana ser jiltaqa' f'Gaza għall-ewwel darba. Għanna nappoġġaw dawn l-affarijiet biex ikunu possibbli fil-futur hemm ħafna kompetenzi li l-Unjoni Ewropea tista' twassal għad dispożizzjoni tal-Awtorità Palestinjana biex tmexxi l medda ta' Gaza biex iwaslu riformi biex niverifikaw li rikostruzzjoni ma timxiex direzzjoni oħra xirridu nqisu wkoll it-ħassib ta' Izrael li l-rikostruzzjoni rrid ikun rikostruzzjoni mhux jerġgħu jarmaw minn ġdid u għalhekk irridu l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħhom biex ikun hemm appoġġ għal ftemiet prattiċi di edem imma l-ewwel nettirridu irridu rida politika. Nemmen il krizi kriżi li kena dan is-sajf kif semmejt inti seta twassal biex dak li kun jaħseb li m'hemmx possibilità li jerġgħu lura għal biex jimxu l-qoddim. Imma naħseb li dan ma mhux il-każ u naħseb li hemm triq il-qoddim. Sur Millan Mon. Grazzi President, Signora Mogherini. L-iktar relazzjoni strateġiċi importanti mal-Unjoni Ewropea ma dawk mal-Istati Uniti, partikolarment issa f'din il-qada u kuntest diffiċli globalment. U għalhekk rridu relazzjoni iktar b'saħħetha jekk in-negozjati ta' TTIP jagħtu l-frott. Dan kif ser jiġri? Mill-banda l-oħra, kif nistgħu nwaslu li l-Istati Uniti ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea mhux bħala biss msieħeb kompetittiv u ta' kummerċ imma fuq livell politiku wkoll. Tkellim dwar l-Amerika in ġenerali, importanti li jkun relazzjoni anke fuq livell internazzjonali, tkellim dwar il-progress ta' integrazzjoni biex inħadnu il- valuri ta' demokrazija u drittijiet anke vizavi pajjiżi oħra bħaċ-Ċina. Se namlu fil-laqan ta' selek fil-ġunju sena d biex nixprunaw din ir-relazzjoni magħhom u anke biex nilqaw dak li qed inti li qed impenja ruħek għalih għall-pajjiżi ta' nofsinhar u tal-Vant. Grazzi, naħseb illi ir-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti hija strateġika, l-ewwel net fuq punt di vista politiku kif qed inti. Il-ġrajja tal-lima numru tat telefon ħajċem l-Amerikani, naħseb li din twassal l-idea li nixtieq wassal lek jiena irridu naħtfu l-potenzjalità kollha tal relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Ftit ilu, forsi sena sena u nofsilu, fl-Ewropa kien hemm ehm, qas ħieħ fuq il-Pivituasia, isom l-Istati Uniti ħaj ħalluna ħaj jibdew jimirħu lejn l-Asja biex jisibu qed nitkellmu dwar il-ħtieġa li nsaħħu il-relazzjoni tagħna transatlantika, isu għax għanna ħna aħna ħajmorru għand ħaddieħor. U għalhekk rridu naraw li naslu għal relazzjoni matura fil-sħubija tagħna mal-Istati Uniti u rridu nifmu li palma kienx tajjeb li nibdow ninkwetaw li l-Istati Uniti ħibdew ħarsu lejn il-Paċifiku mhux biss lejn l-Ewropa, ma nishton tansew issa li rridu nagħmlu l-affarijiet flimkien fid-dinja. Jien hekk ħares leha li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti flimkien jistaw per eżempju jitkelmu ma' nħaw oħra madwar id-dinja, flimkien jistaw jindirizzaw sfidi globali, uħut minnom bħal per eżempju tibdil fil-klima, l-flussi migratorji, il-xol fuq id-drittijiet tal-bniedem, u setturi oħrajn li s-rubija hija strateġika u essenzjali għal-jom. namlu nagħmlu pereżempju biex nikkontrastaw l-ebola. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu naħdmu fuqhom u dan jista' jkun utli. Fuq in-negozjati fuq TTIP hemm attenzjoni kbira fuq dan u jiena konvinta li dan jista' jkun strament strateġiku ta' politika barranija mhux biss politika kummerċjali naf illi hemm ukoll ansja komprensibbli li huwa rrid ikun ftehim tajjeb u għalhekk naħseb li għandna l potenzjalità biex TTIP ninnegozjaw biex ikun ftehim tajjeb Hawn nista' nikkwota l-klim ta' President Alet Juncker fil-Assembleja Parlamentari fl-Lussemburgu fuq TTIP. Jiena noqgħod fuq klimu mhux ftejim kwalunkwe ma ftehim tajjeb b'kundizzjonijiet preċiżi u nixtieq naħtaf l-opportunità biex ngħid li huwa utli li l-Parlament ikun marraf dejjem u bisħieħ fuq il-punti kollha li niksbu fuq dan il-ftehim. Signora Marie. Merci Grazzi, Sur President, Signora Mogherini, erba stati tal-Konsil tal Cooperazione tal-Golf eh, se parteċipaw fil-koalizzjoni militari kontra Daesh huwa importanti dan għal raġunijiet strateġiċi u anki psikoloġiċi li semmejt inti Issa, f'din is-sitwazzjoni nixtieq nkun naf kif inti tevalwa il-potenzjal ta' dan eh, ta' din il-koalizzjoni fil-qasam ta' sigurtà difiża fil-reġun, jiġifier fil-vant nofsani u anke Manna. u eh, kif tista' tiġi żviluppata mbagħad il-Kunsill ta' Kooperazzjoni huwa msieħeb kummerċjali importanti l-Unjoni Ewropea għanda relazzjoniet bilaterali mal-pajizi tal-Golf grazzi għal ftejim ta' kooperazzjoni ta' 88 imma mill-2008 fuq l-iskambju ħieles um, bil-ċiftit. Issa kif se terġa tibda dan il-din isħubija fil-krizi enerġetika li għaddija minna l-Europa, kif tara inti li se tiżviluppa l-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiżi. Grazzi. Jiena mod kif eh, napprezza jena l-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajzi fil-koalizjoni, jena mux sejħilla koalizjoni militari, sejħilla pjuttost koalizjoni, uniqafem għaliex miħiex koalizjoni biss militari, hemm dawk illi jamlu parti mill-koalizjoni illi mumiex fost dawk il-pajjiżi li qed jipparteċipaw f'operazzjonijiet militari imma xorta huma parti mill-koalizjoni. Jiena kelli l-opportunità li nitkellem għal ġeneral Allen li f'dawn il-ġranet qiegħed fl-Iraq u li għandu responsabilta li koordina l-isforzi tal-koalizjoni u li għalli illi bżonn mux biss li konna azzjoniet militari effiċenti imma u koll u iktar minn kollox hemm ħafna xogħol xisir fuq livell ta' finanzjament, fuq livell politiku, ekonomiku u għajnuna umanitarja. Naħseb li l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi tal-golf hija importanti ħafna, jiena napprezza ħafna. Għaliex naħseb li hemmhekk għandna opportunità illi imbidlu dinamika reġjonali mhix ħaġa faċli. U qed narawġa minn issa kemmi ħaġa komplikata għaliex kulħadd għandu interessi differenti u eh, jagħmel partiti mod differenti minn tal-oħrajn. Imma l-parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi f'din il-koalizzjoni turi b'mod ċar illi din hija problema illi l-pajjiżi tar-reġjun iridu jiffaċċaw. U jiena naħseb li dan huwa għawt li ferm biex nwaslu messaċ illi uh, dan uh, iraq tlieta, mhux ġlieda ta' uh, da di mux ġlieda bejn kulturi u reliġjonijiet imma li l-koll edin nipparteċipaw fl-istess strateġija biex niġġieldu kontra organizzazzjoni uh, terrorista. Jiena kelli u koll opportunità li nħu il-post jew nisostitwixxi il-Katrin Ashton bħala Ministru tal-Presidenza Taljana mal-Pajjiżi tal-Golf u diġà bdejna niddiskutu kif se neġa'w eh, nagħtu spinta l sħubija anke fuq livell ekonomiku u kummerċjali. We try for the last two questions to keep the time. l zoċ mistoqsijiet, nitlob il-kelliema manħin jekk tuna kellem. Signora rappresentant Oli Inspektor, il-situazzjoni fl-Iran anke vizavi CFSP tkellimt u għamma għadek ta' tikkonvinċini kif ħadd waqqaf il sur Putin issa. Is-sanzjonijiet qed jaqgħu lura mill-mossi ta' Putin qed nagħmlu aġenda ta' reazzjoni għal dak li għamel Putin u anke għad l-aggressjoni li jagħmel jew saħansitra invażjoni li jagħmel, ma taħsibx li forsi aħjar nindirizzaw l-ewwel l-eruq u forsi nikkundannaw l-aggressjoni tar-Russja, id-dutrina skandaluża ta' dawk li huma tiexu barra u billi tagħmel invażjoni militari kif qed jagħmlu huma, ma taħsibx li din waslet għal tassib kbir It-tieni, difiża tal-Ukrajina, kif nistgħu niġġustifikaw li nirrifjutaw li nagħtu l-armi għal pajjiż ħabib tagħna li qiegħed taħt attakk u nippermettu l-Istati membri jagħtu battalji navali l bastimenti navali tal-gwerra lil dan il-pajjiż bħala solidarjetà. Jekk din mhux solidarjetà x'inhi solidarjetà? Grazzi. Thank you. Grazzi. Jien naħseb illi kien ċar u dimajnejn kolħat, mux għalija, biss imma għalina l-kol mill-bidunet li feġġa din il-krizi, nafu fejn ir-responsabilta u kemm huwa perikolus mhux biss għall kontinentana ma' bija tad-dinja wkoll li noqogħdu nibdlu l-frontieri bluzu tal-forza u naħseb li dan huwa l-bażi għad-deċiżjonijiet kollha li ħadna f'dawn l-aħħar xhur. U għalhekk bla dubju bla dubju li għanna nkunu ċari u tondi tkun xi tkun il-familja politika tagħna jew l-istat membru tagħna jew il-punt di vista personali m'hemmx dubju li l-okkupazzjoni jew l-annessjoni ta' ċertu pajjiż għal ieħor li tibdel il-frontieri bidnowa li jkollok truppi f'pajjiż barrani dan huwa kazbir ċar tal-prinċipji internazzjonali li l-kol binna fuqhom li huma l-bażi tax-xogħol komuni tagħna. Il-punt huwa dan. Kif ser raznu waqfu minnu fih lil Putin? U għal din it-twel mistoqsija importanti li konna diskussjoni dettaljata reali l-għal net maħbib tagħna fl-Ukrajina. Il-punt ta' referenza tiegħi hemmhekk huwa li naħdmu mal-Ukreni għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma ma' hemm huma dawk li jridu jaffeċċaw il-konflitt fuq it-territorju tagħhom u huma dak li destinatarju għal fejjet niprofaw niżviluppaw strateġija biex nwaqfu dan il-konflitt. Aħna adottajna sanzjonijiet. Is-sanzjonijiet kienu effettivi fuq l-ekonomija russa IVA. IVA. Naħseb li l-ekonomija russa tibda dbati ħafna minħabba dawn is-sanzjonijiet, u għalhekk il-mistoqsija jekk hija din jekk l-għażliet tagħna kienux fuq l-ekonomija Russa mwix bekiva jekk humiex effettivi fuq deċiżjonijiet Russi naħseb li hemmhekk għandna punt interrogattiv u l-Ukreni stess huma tal-istess fejma bħalna. Issa qed ikompli jgħidu irridu nkomplu naħdmu jew nippruvaw naħdmu fuq soluzzjonijiet politiċi u għalhekk il-punt ta' referenza tiegħi hemmhekk huwa li Nappoġġaw l-isforzi tas Sur Poroshenko u naqblu magħhom li huma l-passi li għanna nieħdu. Grazzi. Sur Petelle. Lejla Tajba, kummissarju nominat, bħall-aħħar kallim nixtieqlek mhux biss pozizjoni għolja imma kariga tajba bimli rizq Semmejt ir-reġun tal-Balkani li mkunu l-prioritajiet tiegħek kooperazzjoni mal-Kummissarju Han biex imbidlu l-stampa asimetrika tal-pajjiżi Baltiċi fir rigward il-perspettiva Ewropea. Taqbel li l-Unjoni Ewropea tkun lesta meta pajjiż kandidat ikun lest, il-Turkija kif tħares lejha f'dan il-kuntest. Diġà semmejt l-Indja. Tista' tgħidilna ftit iktar x'tixtieq tikseb biex ittejjeb il-kooperazzjoni tagħna mal-Indja li kull ma jmur hija iktar imsieħeb importanti strateġiku tal-Unjoni Ewropea. L-istess nistaqsi dwar il-Ġappun ukoll, grazzi. Grazzi. Fuq il-Balkani. Grazzi li mistaqsija tal-aħħar qed tippermetti li wieġeb dan il-mod fl-aħħar punt. Naħseb li ikun inġust li konna priorita waħda għal Balkani, għax dawn il-Balkani tal-Ponent għandhom milja permezz tal-integrazzjoni Ewropea. L-emmek qed jippruvaw jemerħu u għalhekk faċli li tmur mill blit kapitali għal Vienna jew Frankfurt iktar milli tagħmel vjaġġi minn belt kapitali għall oħra f'dan ir-reġun, dan ma jagħmel sens għax huwa reġun wara kollox u għalhekk ir-riskju li nirdupjaw il-xogħol tagħna għax mhux reġun integrat hija hemm. Għalhekk ma nagħmilx priorità qabel l-oħra, iżda għandi ċar u dimajnejja li għandna sitwazzjoni differenti li rridu nindirizzaw b'modi differenti. Bikolli ngħid li priorità numru wieħed hija li nindirizzaw Bosnia Herzegovina wara l-elezzjonijiet biex bekk il-kumpat għal tkabbir jiġi implementat u niksbu triq il-qoddim fuq dan il-xogħol. It-taħdidiet bejn is-Serbja u l-Kosovo irridu d eh, għaddejjin tajja fuq livell tekniku ma rridu reviżjoni politika ġale darba jkollna gvern f'Prixtina. L-Armenja huwa pajjiż, l-Albanija huwa pajjiż ċar biex ikonna l-implementazzjoni ta' riformi, Montenegro huwa l-ewwel fil-lista u fuq il-fajrom naħseb il-kwistjoni ewlenija hija li rrida politika biex insibu tarf din is-sitwazzjoni hija meħtieġa. Nittama li ma nsejx il-ċaħat minnhom ma kellek xi mistoqsija oħra? Klim li l mikrofonu l-interpretu ma jistax jisma. Semmejt il-Turkija fil-diskors ta' ftuħ tiegħi, kompli l-Sinjura Mogherini, hija wieħed mill-pajjiżi li għandu jkompli il-triq tiegħu lejn it-kabbir. L-Unjoni Ewropea da tkun lesta meta l-pajjiżi kandidati jkunu lesti, naħseb li għandna nkunu lesti fl-imkien. L-isfida ta' vera hija li din il-politika taħdem għal riformi fil-post. Minajr ebda attitudni li niddettaw l-affarijiet hija fl-interess tagħna kif kif ukoll tagħhom li dan il-proċess jimxi l qoddim U għalhekk ngħid li rridu nkunu lesti flimkien. Thank you. Now Grazie Afna, Senjura Mogherini, ħana dilek il-mikrofonu għall isqarrija tijak tal wu Grazzi ħafna, President. Niskuza ruħi ma'kom, nasib kont l-unika persuna li eh, ma tajtkomx test bil-miktub u l-interpreti u kol minn qabel. Eh, Niskuza ruħi ma tistaw timmaġinaw kemm għandi ftit eh, xi ngħid eh, għal din l-istqarrija l lu eh, nishtiqna nagħlaq billi ngħid grazzi ħafna l tliet sigħat xi ħaġa li tajtuni. Dan vera kien ħin prezzjusa li ġifiri bħala tħejjija għal kariga jekk taċċettawni kif ukoll sabiex nifhem l-opinjonijiet u prioritajiet differenti tagħkom. U jiena naħseb li hemm potenzjal enormi sabiex naħdmu flimkien fil-futur. Kont daqsxej surpriża li ma smajtx mill-mistoqsija dwar ir relazzjoni li ħajkolli ma dan il-Kumitat ma dan il-Parlament ħanajt kemtejn fuq dan il-punt diġa mm, ktibt ħafna fil-kwistjonarju tiegħi imma nixtieq ngħid li jiena vera Um, ħatkun għal-qalbi jek nkun nkun prezenti waqt ix-xogħol tagħkom nixtieq li niltaqgħu qabel u wara l-FAC nas tagħmel ħafna sens li niltaqgħu qabel l laqgħa tal-FAC sabiex niddiskutu l-prioritajiet flimkien u nfasslu viżjoni komuni l-kom viżjoni li semmejt qabel. Ovvjament l-istituzzjonijiet kollha għandhom eh, ruoli differenti, leġittimità differenti, imma tkun apprezzata minna ħatija jew kolli naqsam ma'kom qabel il-laqat tal-FFAC mbagħad pala eh, segwitu jkollna fuq livell tekniku eh, forsi il- Sekretar ġenerali jagħti ir-rapporti u mbagħad nixtieq ukoll li jkun ehm, dwar il-komitati speċjali nirrivedu għam nafu li intkom għandkom taħsib dwar l-access tal-informazzjoni nasib nistaw naħdmu fuq dawna mod pragmatiku, mod strutturat u nishti u koll nitkellem dwar punt li li Iva ma tqajimx ma dwar il-sistema tal- deputati, e, jiena flimkien mal-President elett Juncker u l-Kummissarji involuti l-approċ tiegħi ħajkun li nitlob mhux biss lill-Kummissarju Han imma l-Kummissarji l-oħra li jservu ta' deputati meta ma nkunx nista' nattendi anka dan il-kumidat mhux kont il-kalendarju imma l-kontenut irridu nagħtu struttura l-mod kif naħdmu flimkien. Jiena Jena kontenta li nappoġġa l-inizjattivi fis-sens ta' diplomazija parlamentari jien għamilt ħafna minn dan, nagħti ħafna valur imma u koll nishti u koll nitlop jena nitlop jekk nsir rappresentant oli mux bis nominat li naqs mu dan il-proċess fl-imkien ġifri għalli bekk nistom niksbu laħjar li nistaw u u koll intkom tajtu valur l-iskambi mal-kap ta' delegazzjonijiet, mal-kapijiet ta' delegazzjonijiet mal rappresentanti speċjali għalija għatkun ħaġa tajba li nkomplu għom dawn l-affarijiet e kif għajkun importanti li namlu rabtiet u li nipruvaw nsibu mezzi kif dana nistaw natu aċċess għal-komitat rapporti politiki ġifiri nsibu mezzi kif nistaw aħna namlu ħidma konġunta u strutturata fil-bidu jenat li jena nemmen li Iva l-azzjoni esterna kolla tal-istituzzjonijiet kolla ehm, tinkludi ovvjament il-Parlament Ewropew u eh, dan jkun parti mix-xogħol tiegħi u nixtieq nagħlaq billi ngħid li diskussjoni tal-lejla u ritna li l-sfidi ima huma għoljin Jena tilkom fl-ewwel sentenza tiegħi ġifier wara deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew tal-aħħar ta' Ottubru jiena naf jiena konxa tal-fatt li l-isfidi ħajkunu kbar enormi u uh, wara kull ġurnata ninduna kemm ħajkunu kbar dawn l-isfidi imma għandna ħames snin sabiex naħdmu fuqhom irridu aħna Jiena naħseb li kolna, irrid kolna stennijiet kbar dejjem tista' tbaxxijom mbagħad imma dejjem trid tibda bi eh, dawn l-istennijiet olin u rridu nibnu naħdmu fuq bini ta' timijiet fuq siti differenti nasa l-komunità Ewropea u kif ukoll bi metodi tajbin ta' ħidma bejnietna u birrida politika b'saħħitha u għet nitama u kol bit meċxija nistaw u kol natu rizultati konkreti għal ftit mill-kussjoni li diskutejna lina bejnietna lejla. Jina sen seraħ fuq l-appoċ ta'kom kif tilkom dan mhux dmir imma interess politiku għax jiena naf li fil-parlament ħafna mill-affarijiet li jintqalu l-lejla jiena vera inħossim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 Grazzi naħseb li kellna sessjoni interessanti ħafna ħafna spir smajna ħafna arfin espert il-lejla wkoll. Nixtieq nirringrazzjakom għat-tweġibit bil-miktub għal-kwestjonarju l-affarijiet kollha li smajna minn għandek, Sinjura Mogherini, u grazzi għal kooperazzjoni li tixtieq ikollok ma' mal-Parlament u kif nistgħu fl flimkien. Il-iskrutinju parlamentari huwa essenzjali l-konsultazzjoni eksante fuq eh, dokumenti u karti strateġiċi u kol tista' tkun utli kif ukoll skambju ta' tarif u li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli dokumentazzjoni klassifikata Ma diġa diskutejni għom dawn il-punti. Inti tkellimt ukoll dwar ristruttura ta' servizz estern dan huwa importanti u l-ftejmiet li jintlaħqu ukoll huma vera importanti sabiex għall kooperazzjoni tal-futur li ħajkollha suċċess u l-ftejmiet li jintlaħqu ovvjament irridu aħna naħdmu iktar fuq l-irqaqat Ek kif e, qed naħdmu fuq dawn l-inizjattivi differenti kemm jekk se nadottaw l approċċ terz terz terz e, jekk e, tkun l-aħjar alternattiva jew inkella jekk għandniex nemendaw xi ftit in-numru ta' esperti sekondati jew jekk nixtieq nifukaw iktar fuq rappreżentanti speċjali u x'nixtiequ nagħmlu wkoll dwar l-istrutturi ta' ġestjoni tal-kriżijiet u l-approċċ komprensiv hemm qatta kwistjonijiet li inti semmejt fejn irid ikollok jkollna iktar diskussjonijiet fiktar dettal, ma jiena ninsab ċert li ħankun nistgħu aħna nagħmlu iktar progress u li nlaqgħu l parlament il-Kummissjoni, s-Servizzi Esterni flimkien miegħek sa biex naħdmu f'sinerġija noħolqu sinerġija li teżisti għalli bekk nistgħu nikkontribwixxu nadmu f'appara tim u naħdmu f'spirtu ta' tim li inti diġa u rejt pala viċi president nominat tal-Komissjoni Ewropea. Jiena naħseb li important li l-kol kemm aħna narfu x'inhuma l impenni tagħna u naħdmu mill-qrib li bekk nassiguraw li din assira realtà ħajkolna diskussjonijiet bejnietna. bejnietna fuq kwistjonijiet pal kwistjoni budgetarji inti diġa tkellimt dwarhom kif ukoll il-mod kif għandna nikkonformaw mar regolament tazzjoni finanzjarja u kif nistgħu jew kif l-aħjar nistgħu naħdmu fuq ir-riżorsi li diġa għandna u nixtieq nirringrazzjak Nishtiq nirringrazzja lil kulħadd, nishtiq nirringrazzjak Sinra Margarini tal-li kon disponibbli għal um, sabiex twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet inti weġibt uh, fid-dettal, nixtieq kun u nittama li se nkunu nistgħu aħna naħdmu mot uh, produttiv b'mod li jagħti l-frott fi spiritu ta' kooperazzjoni. Adam, fil-ħodu se niltaqgħu fit-8 ta' filodu un-bat fid dissa fi burro se niltaqgħu fid dissa u ħanitkellmu dwar litra ta' valutazzjoni, ta' valutazzjoni. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak Sinra Mogherini tal-li